Good morning, colleagues. Um, we, we can begin this morning. Lodwa tajba, kollegi, għanibdew l-lum punt sitta. Naprezza l-prezenza ta' f'din l-aħħar ġurnata. Dawn, eh, intom tassew eh, il-persuni iktar determinati li għedina għek fl-aħħar ġurnata. U fil-fat għanibdew mill-ewel fuq l-Aġenda Ewropea fuq is-Sigurta. Punt eh, importanti, fil-fat nar 28 ta' april il-Komissjoni adottat l-Aġenda Ewropea fuq is-sigurtà kif il-kol kemm aħna nafu illi huwa mbassar sabiex il-Komissjoni tkun tista' tiżgura eh, risposta effettiva terrorizmu għas-sigurtà u teddi tas-sigurtà għal perjodu bejn l-2015 u l-2020. Fl-aġenda l-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha illi taġġorna regolarment lil parlament u lil kunsill b'informazzjoni aġġornata. Jiġifieri illum il-Kummissjoni ser tagħmel presentazzjoni, l-ewwel presentazzjoni tagħha fuq eh, l-istat ta' implementazzjoni ta' l-Aġenda Ewropea u fil-fatt is-Sinjura Vittoria Amici ser tkun dik li tagħmel din il-presentazzjoni mbagħad eventwalment ehm, nisimgħu il-mistoqsijiet minnaħa tal-Istati Membri. Għalhekk, eh, Sinjura Amici, jekk jogħġbok tista' tibda'. Grazzi ħafna, Sur President, lodwa tajba lil kulħadd kifett fl-introduzzjoni tiegħek fl-aġenda eh, Ewropea dwar sikurtà li ġiet adottata f'April ta' din is-sena, il-Kummissjoni ddeċidiet li ta' ġorna lill-Parlamentu l kunsill darbtejn fis-sena fuq eh, l-istat ta' implementazzjoni. Dan l-ewwel aġġornament għalhekk sfortunatament qed isir fl-isfond tal-eventi traġiċi ta' 13 ta' Novembru illi wassalna sabiex naġlu uħut mill-azzjonijiet illi kellna pjanati. Qabel ma ngħaddi għal parti l-aktar konkreta tax xoltana fi xur li għaddew, nixtieq ngħid kelmtejn fuq uh, il-natura maqsuma ta' din l-Aġenda Ewropea għas-Sigurtà li tisħa fuq l-interkonnessjoni bejn ix-xogħol tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex inwaslu l-azzjonijiet ta' din l-aġenda. U din sidja komuni hija xi ħaġa li l-Parlament Ewropew saħaq fuq diversi drabi, partikolarment fl-aħħar rezoluzzjoni tal-Ulju ta' din is-sena. Hemm ukoll opinjonijiet l-istess eh, bej l-istituzzjonijiet fuq is-sustanza ta' din l-aġenda u għalhekk anka fuq il-loqsma ta' priorità illi jixrilhom l-attenzjoni tagħna fix-xhur li ġejjin u anka fis-snin li ġejjin. Nista' ngħid illi din dawn il-kompiti komuni li għandna hija fil-fatt l-ewwel kisba ta' din l-aġenda. U f'spont post Lisbona l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet hija kruċjali. Issa naddu għall-implementazzjoni, Sur President. Mill-adozzjoni tal-aġenda, il-Kummissjoni ħadmet mill-viċin mal-Presidenza u l-Istati membri sabiex tiżviluppa qafas komuni illi jipermettilna illi namlu monitoraċ ta' l-implementazzjoni tal-progressi li kun sar. Dan wassal għal dokument ta' implementazzjoni illi jitkellem dwar ix-xogħol ta' diversi gruppi u gruppi ta' ħidma u kumitati għal semestru tal-presidenza. Dan id-dokument jipermetti wkoll il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill illi jiżguraw li jkun hemm konsistenza dik li dawk li huma skadenzi u twassil tal-kompeti tagħna. Dan huwa din hija l-metodoloġija li ser nużaw għal perjodu illi tkopri din l-aġenda. Issa naddu għal parti l-aktar konkreta, xirna s-silna nwassilta issa. Kif tafu l-agenda Ewropea fuq is-sigurtà tisħaq fuq il-bżonn illi insaħħu il-qafas attwali partikolarment il-qafas li permetti skambju ħjar ta' informazzjoni u aktar kooperazzjoni. ir rigward fl-2015 aħna implementajna strutturi ġodda iktar xirqa illi jippermettu skambju ta' informazzjoni imsaħħa u aħjar u għandhom jippermettu kooperazzjoni iktar msaħħa u koll sabiex tkun tista' tiżviluppa aktar fil-fond. Għanna l-Internet Referral Unit fiħdan l-Europol li ġi stabilit fl tal-Ulju u għanna u kol il-ħolqin ta' ċentru ta' eccellenza fiħdan il-network ta' radikalizzazzjoni illi beda jaħdem sa' mill-ewwel ta' Ottubru li l-forum tal-internet tal-Unjoni Ewropea jaqqas fl-imkien kumpaniji tal-internet u dan ġimnedi b'suċċess fit-3 ta' Ottubru ta' din is-sena. Waħna qed nistennew ukoll illi ċentru għal kontra terrorizmu fetan il-Europol li jibda bil-ħidma tiegħu fl-ewwel ta' Jannar 2016. Progress eh, importanti sar ukoll fuq tliet files leġislattivi id-direttiva għal l-Europa u anka il-regolament ta' SIPOL. Bħala kol-leġizlatur, il-Parlament kellu rwol importanti sabiex jiżgura illi il xogħol fuq dawn il-files isir u jkun kompletat. fix xur li għaddew ukoll ħadna azzjoniet sabiex niskuraw li jkun hemm iktar kooperazzjoni, koerenza bejn il-qasam intern western fil-qasam tal Eh, sikurta. U għawak nistanidilkom ukoll illi l-esperti għal kontraterrorizmu s-sigurta ġew użati fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fit-Tunizija, eh, Turkija, l-Marok, il-Ġordan, l-Alġerija u anka l-Eġittu. Id-dialogu kontra terrorizmu immirat ġi stabilit partikolarment mal-Lebanu, Tunizija u anka it-Turkija imbżon Sur President, illi inkomplu naraw kif nistaw intejbu il xoltana tagħna u kif aħna wetna li ser namlu taħt il-kappa tal-Aġenda Ewropea għas-Sigurtà erġajna organizzajna il-prioritajiet tagħna biex ikunu aktar konformi mal-prioritajiet tas-sigurtà interna u F'dawl ta' dan kollu, il-programm ta' ħidma Horizon 2020 bejn għal-2016 u 2017 li ġie adottat f'Ottubru qed ibassar illi ssir jisir xogħol fuq ir-radikalizzazzjoni violenti u mhux violenti. l istess mod il-finanzjament ġi immobilizzat permezz ta' odot differenti fil-qasam tal kultura, zaza, sport, edukazzjoni, sabiex nipromovu drittijiet eh, il-valuri fondamentali nizguraw illi kunem inklużjoni soċjali u nħeġġu iċ-ċittadinanza attiva. dawl tal-leġizazzjoni ġdida tal-Kummissjoni nixtieq eh, insemmi żewġ punti importanti. Dik il-settur tal-ġlieda kontra terrorizmu dak tal-armi tan-nar Kif tafu l-Kummissjoni adotta pakket dwar l-armi tan-nar fit-18 ta' Novembru. Dan jimmira illi tkun iktar diffiċli illi eh, dak li kun jikseb armi tan-nar. Dan il-pakket u għamirat illi jitrekki aħjar l-armi tan-nar saħħa l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri f'dan ir-rigward u jiżgura u jiżgura illi l-armi deattivati tassew ma jkunux jistgħu jintużaw aktar. Din il-proposta ġiet komplementata wkoll bi pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar illegali u anka kontra l-użu ta' armi tan-nar u splussivi li ġie adottat fit-2 ta' Diċembru. fit 2 ta' Diċembru il-Kummissjoni adottat ukoll proposta għal direttiva ġdida għal ġdida kontra terrorizmu lan ta' din il-proposta hija illi namlu tajjeb għal dawk il-lakuni li għadhom jeżistu fl legali billi nistabilixxu definizzjonijiet aħjar ta' reati terroristiċi u inwiġbu aħjar għal fenomenu tal-ġellida barranin lan u l-intenzjonija illi insaħħu dan l-effett li jeżisti madwar l-Unjoni Ewropea u niżguraw illi min ikun għamel daw tip ta' reati tassew ikun ikkastigat. Issa sigurta fil-frontieri. Ġi ġew sviluppat indikaturi ta' riskju komuni fil-frontieri eh, esterni tal-Unjoni Ewropea. Il-frontieri dal-waqt ikunu fil-qalba ta' diskussjoni oħra, fil-fatt eh, tlita li għadda, nar il-15 ta' Deċembru, il-Kommissjoni ġiet prezentat pakket eh, għal dwar il-frontieri li ġi prezentat fil-sessjoni plenarja. U mill nista nifhem jien dan il-Kumitat, propri il-Kumitat li beser kollu l-opportunità li jitkellem dwar dan il-pakket f'aktar dettal. Biex nikonkludi, Sur President, ix-xogħol illi sar f'dawn l-aħħar sitt xhur huwa sempliċement il-bidu. Ħafna azzjonijiet diġà inbdew iżda il twassil konkret tagħhom ser iseħħ fil-snin li ġejjin. Però diġà nista' nantiċipa illi fl-2016 numru ta' falz importanti ser jiġu prezentati lilkom semmejt direttiva fuq l-armi tan-nar, jew aħjar proposta direttiva fuq l-armi tan-nar u anka għal-ġlida kontra terrorizmu, iżda ser isir xogħol ukoll fuq isma importanti oħra. Waħed minnhom il-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin, dan il-Parlament Ewropew dejjem appoġġa l-isforzi tagħna sabiex nindirizzaw dan il-fenomenu u Minajr ma nħodilkom wisq mill-ħin ta'kom nixtieq ngħid illi f'Marzu tas-sena d-dieħla l-uffiċċju tal-Kummissjoni tal-Koordinatur kontra traffikar tal-Bnedmin ser jippreżenta l-ewwel rapport dwar dwar dan il-fenomenu, l-ekim sejjaħ Trends Report u fil-raba fl-ħar tliet xhur tas-sena d-dieħla il-Kummissjoni wkoll ser tkun qed tippreżenta rapport dwar kemm l-istati membri jkunu konformi ma dan l-inizjattiva. Barra minn hekk il-Kummissjoni qed tħejji l-istrateġija wara l-2016 li ser tqis u tkompli tibna tibni fuq l-istrateġija attwali sabiex tiżgura li aħna nkunu f'pożizzjoni li nibdew azzjonijiet immirati. Din l-istrateġija ser tiġi ippubblikata sal-aħħar tal-2016. Grazzi ħafna, Sur President, għall-attenzjoni ta'kom u nafaw jiena għalissa. Grazzi. Okay, thank you very much. Um, a lot there. Grazzi ħafna. ħafna x'niddiskutu. Però nibdew fil-fatt bis-Sur Boni. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna kol tal prezentazzjoni tal komissjoni jiena nifhem li l-prioritajiet tal-aġenda huma tajbin, però l-mistoqsija hija kif nimplementaw dawn il-prioritajiet marbuta ma' l-Aġenda Ewropea ta' Sigurtà b'mod effettiv dan jitlob iktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u iktar kooperazzjoni wkoll bejn l-Istati Membri għanna bżon aktar trasparenza bejn l-istati membri għal sim ta' informazzjoni u l-sim ta' data. F'dan il-kontest nixtieq eh, insaqsi xi ftit mistoqsijiet. L-ewwel, waħda ta' natura ġenerali, bħalissa li mu l-aktar kompitu importanti x'teħsiebkom tagħmlu fil-bidu eh, tas-sena id dieħla inti fil-fatt diġà semmejt xi punti prinċipali, però jekk forsi tista' taqsam magħna aktar informazzjoni dettaljata tassew napprezzawha. Mbagħad l-aġenda għaċ kriminalità din tisħaq fuq eh, ċentru għal ġlieda kontra kriminalità. Pero xitajdina dwar il-rapport digitali u xbeħsibkom tamlu fuq li C3. Għandkom xi skadenzi brabta ma li C3 il-mistoqsija li jmiss dwar it-ħaddim tal-Internet Referral Unit. Tista' tgħid xi ħaġa aktar dwar kif inbdiet din l-unità u x'inhuma l-pjanijiet għas-sena d-dieħla dejjem jekk ir-rekwiżiti kollha jkunu sodisfatti. U l-aħħar dwar ACRIS. Intom biħsibkom taġġornaw database ACRIS biex tistarjaw ukoll informazzjoni dwar ċittadini minn pajjiżi terzi. Din hija xi ħaġa l biħsibkom tagħmlu fl-2016. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l kelma lil Saraja. Grazzi ħafna wara illi smajt dak li għaltin li kalla xi tgħidilna l-Kummissjoni, naħseb illi iva l-approċċ huwa tajjeb, però il-fatt illi qed niffukaw kompletament fuq is-sigurtà uh, interna minn barra mhux biżejjed, jien nixtieq nifhem x'qed jiġri fih dan l-Unjoni Ewropea Jiena nixtieq eh, nisma' aktar dwar il-vjolenza fuq in-nisa illi mhijiex parti mill-Aġenda Ewropea. Dan huwa suġġett illi ftit li xen nitkelmu fuq u suġġett li huwa importanti għaliex qed ikisser il ħajiet ta' diversi nisa u tfajliet. Kif ser tagħtu aktar priorità lil din il-kwistjoni bħala kummissjoni? Imbagħad, xi tgħidulna dwar il- miżuri għal dawk il-persuni li jiġu radikalizzati u raġunijiet għaliex dawn il-persuni fil-fatt ikunu ġew radikalizzati. L-idea hija illi, fl-opinjoni tiegħi, illi id-drittijiet tagħhom mhux qed jiġu konsidrati daqs ta' ċittadini oħra fl-Unjoni Ewropea għalhekk nixtieq iktar miżuri, iktar Eh, priorità li tingħata lil dawn il-persuni wara minn hekk. Ma tantx eh, tkellimtu dwar il-traffikanti u l-persuni li jaħtfu il-bnedmin. Minn flok ma nqodu nifukaw fu eh, illi dan issu għal ħtif ta' persuni isir wieħed illi għalla inqas flus mhux aħjar jekk nizvilupaw inizjattivi sabiex inwaqfu il-ħtif ta' eh, persuni umani milli sempliciment nifukaw fuq il-persuni li jisirqu dawn il-persuni, irridu naraw kif nindirizzaw din il-problema biktar reqqa. Grazzi, Safi Intfeld tista. Grazzi, Sur President. Jira għandi xi kummenti li nixtieq nagħmel għaliex dejjem nismaw il-Kummissjoni li toħroġ bi proposti ġodda, proposti li suppost jibnu fuq dak li diġà jeżisti, però mbagħad il-Kummissjoni tgħidilna li qed iqisu dak li diġà hemm. Sinċerament, jiena ma sirċwis, ma rajċwis uh, eh, valutazzjoni issir ta' dak li sar fis-snin illi għaddew, miżuri wara, miżura wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Però aħna nafu x'inhuma r-riżultati Le, ma nafu għamx. Għalix meta, meta l-Komissjoni tgħid saret valutazzjoni, l-unika valutazzjoni li ssir hija ta' jekk il-Stati membri kunux għamlu trasposizjoni ta' liġi komunitarja. Per eżempju, reċentament kienem revizjoni tal-liġijiet kontra terrorizmu, illi ittieħdu miżuri li tieħdu erba' snin ilu, però qatt ma saret valutazzjoni kif suppost tagħhom, inkludejnija fix xogħol tagħna ta' din ta' din is-sena, però jiena lanqas biss rajt bidu ta' valutazzjoni li saret din is-sena. U fil-fatt dejjem nispiċċaw nieħdu miżuri, però ma nkunux nafu xinu il-rizultat ta' daw il-mizuri li nieħdu lanqas nafu mm, xinu ma' il-fles li qed jintefqu fuq miżuri ta' dan it-tip. Mbagħad naqbel ukoll ma' dak li għalet eh, li intqal iktar kmini li intqal iktar kmini fil-fat ġvir jiġifieri rigward il-fat illi il-traffika il-, dwar il-violenza fuq il-nisa bħalma għalet il-senjura post. Ma nafx jekk dak li qed tagħmlu hux x'qed ikun kontraproduttiv jew huwiex sempliċement simboliku. Per eżempju, meta titkellem dwar il-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali, tal-valuri fundamentali, naqbel magħkom, però kull ma jmur il-gvernijiet nazzjonali qed jaħdmu kontradizzjoni kompleta ma dak li qed inti. Jiġifieri dak kollu li tintqal mill-Kommissjoni huwa kollu klim sabieħ, però fil-prattika mhux eh, qed isir. Kif tista' titkellem il-Kummissjoni fuq il-promozzjoni tal-valuri fundamentali meta l-Kummissjoni stess inkluż l-ewwel Viċi President m'għandux ir-rieda u x-xewqa li indirizza dawn il- kwistjonijiet mal-gvernijiet nazzjonali. Kif tistaw tkellmuna dwar dan meta s sur Orban per eżempju qed jibda kampanja kontra l-immigranti? Kif nistaw, eh, kif jistaw jihduna bċerta serjetà? minn banda qed naħdmu qed nużaw il-flus biex nisħu fuq valuri fundamentali però fl-istess waqt intom mhux qed tindirizzaw il-kawżi prinċipali tal-mibeda, il-preġudizzju. U din fil-fatt hija teddida għas-sigurità tagħna għaliex jekk jeżistu ċerta diviżjonijiet fis-soċjetà tagħna, allura aħna maħniex siguri. Dawn huma raġunijiet għaliex għaliex għandna il-mibeda. Fl-aħħar, meta nitkellmu dwar is-sigurtà, u għawek jina ta' nejdu pala ċittadina minix avukat, pero meta nitkellmu dwar leġislazzjoni rridu nqogħdu attenti fuq il-klim legali li nusaw qed nitkellmu qed nitkellmu dwar sigurtà pubblika, sigurtà sigurta sigurtà nazzjonali, dan kollu x'inhu eżattament. Aħna ilna nitolbu għal definizzjoni illi nużaw fil-kuntest tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-definizzjoni ta' sigurtà internazzjonali Eh, Pero intqalilna illi dan mhux importanti, din hija ta' kompetenza tal-Istati membri. Però mbagħad nużawha fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Walek, sinċerament, jiena ma tantx impressjonata bid-dak li qalt lill-Kummissjoni, anzi irritata bil-fatt li l-Kummissjoni ta' kull darba toqgħod tkellimna hawnhekk eh, dwar azzjonijiet li aħna ilna ngħidu li trid issir stok tagħhom. Grazzi ħafna il-kellim li miss l-Onorevoli Debris. Grazzi ħafna, Sur uh, President. L-ewwel qabel kollox. Nixtieq uh, nirringrazzja lill-Kummissjoni tal-preżentazzjoni dwar ix-xogħol kollu li hija tagħmel, però għawek għat mannix setta prioritajiet, ma dana kollu, nirringrazzjakom xorta wahda. Issa xi mistoqsijiet minn ħatija inti titkellimt dwar il-ċentru kontra it-terrorizmu il illi ser jibda jaħdem Eh, sa mill-ewwel ta' jannar tas-sena d-dieħla. Jekk dan iċ-ċentru għandu jaħdem kif suppost, allura irid ikun f'kundizzjoni li jkun jista' jagħmel dan. Il-Kunsill sejjaħ lil kummissjoni sabiex tippreżenta proposta sabiex niżguraw illi issir verifika ta' SIS 2 u id-data minnaħa tal-Europol. Eh, Pero intom ma semmejtu xejn dwar dan. Din il-proposta diġa ġiet adottata għada qed tiġi mfassla għaliex ħafna minna jiena għalmenu żgur għandna l-impressjoni illi nuqqas ta' sigurta minħabba li m'hemmx bizet kambju ta' informazzjoni kif suppost. Ħudu l-eżempju, per eżempju, ta' data tal-Europol, ta' SIS-2, l-informazzjoni minnaħa ta' Frontex, per eżempju għaliex Frontex mandux aċċess għall informazzjoni minn Sistnejn jew mill-Eurodec, ecc. Jiġifieri kif jistaw jaqdu dmirijietom. Kiku jkollhom aċċess għal din it-tip ta' data, l-operat tagħhom ikun ħafna aħjar. U jkunu jistaw jirreġistraw u jipproċessaw talbiet minnaħa ta' rikjedenti tal-azil b'mod aħjar. Jiġifieri din nuqqas ta' interoperabilità mhux qed tagħmel l-affarijiet aħjar. U fil-preżentazzjoni tiegħek inti ma semmejt xejn dwar l-interoperabilità. U dan ħassibni xi ftit. Mbagħad kumment personali jiena ħadd nota wkoll ta' dak li qed rigward l-armi tan-nar. Però intom tassew tħossu li jekk jiġi jekk tiġi issa data leġiżlazzjoni fir rigward ta' ċittadini li onestament jixtuqu jixtru armi tan-nar. Taħseb tassew illi il-terroristi ser ta' din il- mm, din il-mossa. Taħsbu li l-Kalashnikovs li jintużaw mit-terroristi jinxtraw b'mod onest. Taħsbu li ċittadin onesti kienu dawk illi bjawlom dawn il-Kalashnikovs. Skużawni, pero naħseb illi Dan mhux l-aħjar mod kif nikontrollaw l-armi tan-nar. L-aħjar mod huwa illi nsaħħu il-servizz ta' speċjalisti li indirizzaw il-flussi illegali ta' dawn l-armi tan-nar. Flok ma noqogħdu nbidlu u nħawdu nħarbxu din il-leġislazzjoni li ser taffettwa liċ-ċittadini onesti għaliex nafu illi terroristi mhux ser jiġu affettwati. Rigward imbagħad sigurta sigurtà fil-frontieri. Jidher li hemm ftehim dwar l-indikaturi ta' riskju maqsum. Xi tgħidilna dwar dawn l-indikaturi? Din hija xi ħaġa illi nistgħu li tista' tiġi komunikata lilna tista' tgħidilna iktar dwar dan jina fil-fat kont diġa saqsejt dwar dan u tweġiba li irċevejt ma kienieċ sodisfaċenti bizzejet. B'mod ġenerali, forsi. Mhm. Iva, hemm ħafna inizjattivi għal ġlieda kontra terrorizmu u nuqqas ta' sigurtà, però li m'hemmx huwa strateġija, strateġija politika ġenerali. Din hija xi ħaġa li għandna bżonn u li rridu niddiskutwa Però naf li din il-mistoqsija mhux lilek irrid nagħmilha din hija aktar għal komissjoni u l-Kunsill f'daqqa. Grazzi. Eh, Grazzi. Is-sur ħaħu. Grazzi, President. Mistoqsija asira fuq direttiva ta' armi tan-nar u anki tal-proibizjoni tal-, -proibizjoni tal armi semi-automatiċi li isom dawk illi jum automatiċi. Mela, <clears throat> il-Komissjoni għanda intenzjoni tagħmel projbizzjoni ta' dawn l-armi. Kif nafu il terroristi ħafna drabi jużaw armi militari illegalment. di eżempju biex namlu xi ħaġa iridu namlu xi ħaġa u ma nafux ta' namlu. Taqbel illi drittijiet taċ ċittadini u anki dritt tal-proprjetà tagħhom m'għandix tiġi limitata iżejjed. U dawn il-limitazzjonijiet mhumiex qed iwaslu għal xi valur miżjud partikolari. Barbara Spinelli. Grazie. Nishtiq nitkellem fuq xi punti li semmit eh, Sofi. Jien ringrazzja l-rappresentant tal-Kommissjoni tar-rapport taħħa. <coughs> Nifhem li wasal il-miliet, però <coughs> dan il-ottimizmu zejiet fl-opinjoni tiegħi aħna unek maħniex f'konferenza stampa, mux qed praw namlu propaganda. U e, fl-opinjoni tiegħi irdu nitkellmu fuq il-realtà mingħajr ma namlu propaganda. Jiena nixtieq nkun naf mingħand il-Kummissjoni wara kważi sena mill agenda ġdida dak li ma ħadimx il-rizultati li talbet anki Sofi. U jena nishti nitkellem fuq dak illi ma ħadimx Għax kien hemm affarijiet illi ma ħadmux jekk kien hemm daqstant attakki terroristiċi. U jekk naraw kullimkien fil-Unjoni Ewropea illi il-forzi estremisti u xenofobi edin jisfruttaw il-biza ta' ċittadini u sens ta' insikurta. Jina bħalissa qed naħseb fi Repubblika Ċeka u Islamofobija illi qed jisfrutta l-President ta' Repubblika l-Ungerija il-miżuri illi ittieħdu anki fi Svezja, fl-Iżvezja illi hemmhekk il-qorti kostituzzjonali għalet illi fl-Svezja edin jintroduċu stat eccezjonali, ta' eccezzjoni, ta' emerġenza. Et naħseb fuq il-hotspot u reġistrazzjoni tal-immigrati fl-Italja. Dawn huma kollha ħitan li qegħdin jaqsmu l-Ewropa. L-Ewropa ma mhijiex għaddejja minn eh, kondizjoni tajba u nixtieq nkun naf il-kombizjoni fl-opinjoni tagħhom x'ma ħadimx U anki il-rapporti bejn il-politika baranija u sikurezza, sikurtà, in mod partikolari l-ISIS u xtaħseb il komissjoni fuq dawn il-dikjarazzjoniet ta' li għamel Gabriel, il-viċi ta' Merkel, fuq il- eh, fuq il-finanzjament tal-moskeje fl-Europa minnaħa tal-Arabja Saudita. u naħseb ukoll għal relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Anki l-beraħ tkellimna fuq dan u l-beraħ jien semmejt anki rapport ta' Amnesty. <clears throat> Illi fih jitolbu li l europa jamlu sospensjoni tal-ftejim ta' kooperazzjoni u anki fis-sikurtà meta wieħed iqis il-ksur sistematiku ta' drittijiet fondamentali u tal-konvenzjonijiet internazzjonali fit-Turkija. Fejn mijiet ta' rifugjati qed jintbatu lura f'żoni ta' gwerra eh, fil-Iraq, Sirja u l-Afganistan. Grazie. <clears throat> Għat għandi żewġ kellima u sena nagħlaq għall-istessa. il signor Swinburne. No, Winberg. Grazie. President. Grazzi tal-informazzjoni. Jina jkolli naqbel ma' Signora Spinelli <coughs> illi il-situazzjoni miex tajba. Għaw ħafna tensjoni. U għaddi mistoqsija partikolari għal-Komissjoni. Il-Komissjoni tajra fil-li il-ftuħ tal-frontieri fi Schengen ikkontribwixxa għal attakk terroristiku ta' 13 ta' novembru fa' Pariġi. Xini għal ħaġa importanti għal-Kommissjoni? Id-dritt <coughs> ta' ċittadini li ħossu ruħom sguri jew illi kollhom frontieri miftuħa. X'miżuri ħadet il-Kommissjoni biex eh, il-rezoluzzjoni ta' konsil ta' sikurta jiġi implementat. <coughs> Lopez Aguilar. Xini għal-valutazzjoni tal istrategija li ġi adottat fl semestru tal-2010 skont il disposizjoni tal-artiklu 7 tal-tħaddim tal-Unjoni Ewropea U li sviluppi li rajna minn dak iżmin law din il-sensazzjoni li tista' kullimkien fl-Ewropa ta' insikurezza u paniku u biza imħabba il-terrorizmu tal-ġihad u il-diskorsi ta' mibeda fil-komunità musulmana ġo l-istati membri stess. U il-moske, il-moske li qed jiġu finanzjati mill-Wahabi tal-Islam eh, fis-Saudi fil-Arabia Saudita. <clears throat> Grazie. Niprofa nikonkludi fuq din il-kwistjoni tal-artiklu sebejn qabel ma ngħaddu għal risposta tal kommissjoni Kif intkom tafu anki il-Kunsil tal-JHA għajem din il-kwistjoni tal-artiklu 70, illi hija il-kwistjoni ta' nuqqas ta' implementazzjoni li ħafna stati membri semmew il-deċizjoni tal-Kunsil u l-prumja waħda minnhom illi najdu b'mod eufemistiku illi <clears throat> u mhux waħda biss il-eufemizmu li ħafna flus qed imorru lejn l-istati membri hemm ħafna dmirijiet obbligi legali però l-istati membri ma mhux qed jiskambjaw ħafna data anki tal-reġistrazzjoni tal-vetturi dawn huma kollha problemi marbutin mal-monitoraġġ li sar wara kull kunsil tal-JHT mill-2010 u wara anki wara l-ċali hebdo il-Komissjoni għagwardjan ta' trattat u funzjoni importanti ħafna, imma nafu illi hemm problemi, <clears throat> specialment jekk il-Kunsill ikompli ma implementax kwistjonijiet li rigwardaw sikurezza ta' ċittadini u drittijiet Fundamentali. Imma din hija kwistjoni gravi U nixtieq insemmi ħaġa fuq l-armi tan-nar li anki ħafna kollegi semmew il-bażi legali <coughs> minnaħa tal-suq intern, eh, artiklu 114, imma jidħol taħt il-mandat tal-JHA u li iktar ħaġa importanti hawnhekk hija traffikar tal-armi u anki problemi oħra li semmew il-kollegi. U dan jirigwarda l-Kumitat tagħna. U hemm pratikament hawnhekk hawn asma bejn iż-żewġ kumitati. <coughs> Għalija dan huwa problema għaliex e, jikonfondi il-miri il tal-leġizlazzjoni, il-mod il kif ġi strutturat se tkun problema. u il-Komissjoni grazzi għal prezentazzjoni tijak u jekk tista' t-tiprova t tirrispondi għal dawn mistoqsijiet li għamlu għamlulek. Grazzi. Grazzi u koll għal membri onorevoli li għamlu l-kommenti u l-mistoqsijiet. Niprova nirrispondi <coughs> lil eh, minn ħafna minn mistoqsijiet li saru. Forsi li ħaġa importanti hawnhekk fuq il kriminalità. u fuq il-pjanijiet tal-Kummissjoni għal xhur li ġejjin fuq kif għandhom jiġu implementat, kif se jiġu implementati l-azzjonijiet skont din il-priorità. Fl-2016 hemm previżjoni ta' ħafna ħidma fuq dan fuq il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni qed <coughs> nipprevedu li nagħmlu evalwazzjoni tal-direttiva tal-2013 fuq l-attakki kontra sistemi ta' informazzjoni. U anki fuq il-direttiva tal-2011 fuq il-ġlida kontra l-isfruttament tat tfal fil-2016 u koll se jkunem revizjoni programmata tal deċizjoni għafas tal-2001 fu il-ġlida kontra l-frodi u il-falsifikar ta' ħlasijiet mux bil-muniti. u anki l-evalwazzjonijiet tal-investigazzjonijiet kriminali fuq il-reati kriminali. <coughs> Dawn huma ħafna biċċiet ta' xogħol eh, li huma previsti. U bat l-Europol. Waħda mill punti l-iktar importanti li aħna reġistrajna f'dawn l-aħħar ġimgħat kienet fuq il-Internet Referral Unit u l-attivitajiet taħħa. Pass importanti għax qed jagħti qafas legali solidu għal ħidma tal-Europol. U <clears throat> la darba ikunu ġew analizzati il-materjali u Eh, tkellem l istati membri, eh, l-Europol ikun jista jagħmel referenza għal kontenut mal-providers u jkunu jistaw jibdew dan il-proċess pozittiv <clears throat> ta' tneħħija tal-kontenuti illegali minn fuq l-internet. U bekk e naqqaf fil possibilitajiet ta' radikalizzazzjoni u t-tixrid tal-radikalizzazzjoni online. Mistoqsija fuq l-ekris, il-sistema ta' indiċi tal-rekord eh, kriminali. Kif u prevista l-ewwel semestru tal-2016. Fuq l-evalwazzjoni ta' strumenti eżistenti. Il-Kumitat diġa tajnijom risposti preċedentement u għafat illi l-istrateġija ta' sikurta interna preċedenti li ġiet adottata fl-2010 u li ġiet insemmija ftit minuti ilu kienet fil-fatt is-suġġett tliet rapporti ta' implementazzjoni fl-2011, 13 u 14. u dawn evalwaw l-azzjonijiet li tieħdu <clears throat> skont din l-istrateġija u l-istrateġija attuali eh, tibni fuq ir-riżultati. U marbut ma da huwa fatt ieħor li ħafna membri eh, irreferew għalih. Issa dak li għanna namlu huwa li nimplementaw aħjar l-istrumenti eżistenti u l-leġislazzjoni eżistenti. u għanna mekanizmi ta' evalwazzjoni speċifika fxieħut mill-istrumenti legali tagħna, per eżempju, il-evalwazzjoni ta' Schengen, il-din sena għall-ewwel darba fl-2014 e, saru fl-imkien bejn il-Komissjoni u l-Istati membri u għanna u koll mekanizmu tal-evalwazzjoni fil- policy cycle fuq il-kriminalità organizzata. <coughs> Kommissjoni wkoll hija e impenjata biex tiżviluppa indikaturi ta' performance biex ikun jistgħu jagħmlu evalwazzjoni aħjar tal-progressi li sir fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi u biex jiġu biex ikun hemm prevenzjoni u ġlida kontra it-teddidiet. U narbat, ma dak li għattint tanki President minuta ilu il-Kummissjoni attualment edha teżerċita il-prerogativi taħħa skont it-trattat billi tniedi fejn huwa xiera proċediment ta' ksur. Inti semmejt deċiżjoni prum illi hija strument leġislativ eh, ewlieni. <coughs> U fil-fatt il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq pilots tibda taħdem mal-Istati membri biex <clears throat> eh, tanalizza situazzjonijiet fejn l-implementazzjoni hija jew inkompleta jew kompletament mm, nieqsa. Il-Komissjoni ġabdi ta' din u ħad kompli din l-ħidma fis-sena l-ġejja. <clears throat> Unżommukom informati u aġġornati fuq dan. Kien hemm ukoll komment <clears throat> fuq l-Europol u sis 2 u fuq l-interoperabilità ġenerali. Dina u koll e, e, għandkom raġun meta nitkellmu fuq skambju aħjar ta' informazzjoni <clears throat> aħna kollha fimna li huwa importanti li e, li sistemi eżistenti jkunu jistgħu jikkomunikaw bejnietom l-Europol diġa għandha rabta ma' sis tnejn. u <clears throat> attualment hemm attenzjoni fuq l-evalwazzjoni jekk ir-rabta attwali u l-possibilità li wieħed jaċċedi tal-erti attwali ix suffiċenti isfruttata biżejjed u jekk nistgħux nagħmlu iktar. Fuq l-interoperabilità <clears throat> kif intqal fuq it-test fis-sikurtà il-Kommissjoni għal segwi inizjativi u proġetti, mod partikolari proġetti li ġimibdi minn grupp ta' stati membri, illi jipermetti l-interoperabilità. Il-kellima ti korreġi ruħa, mux l-interoperabilità, ma l-possibilità illi il-databases esistenti ta' infursar ta' liġi fi sistemi nazjonali jiġu jista jkun hemm għalihom aċċess aħjar għal pulizija u għal ġudikatura. <clears throat> u dana <clears throat> jitħol taħt il-titolu ġenerali tal-sistema tal-indiċi tal-records tal-pulizija hemm ħafna ħidma eh, ġejja u aħna nkunu nistgħu insegwu eh, dawn l-inizjattivi fi xogħol li ġejjin. Kien hemm ukoll <clears throat> sensiela ta' mistoqsijiet fuq il-armi tan-nar. Jena nibża wis illi eh, daħlu level ta' teknika illi ma jipermettu lix natikom risposta l-lum, imma nista nitkellem mal kollegi li huma specialisti u responsabli għall-armi tan-nar u naturalment dawn il-proposti umbat se jkunu suġġetta komitat kumitat ta' laqa dedikata fil komitat <clears throat> u f'dikinari kolkom l-opportunità li tirċevu anki mistoqsijiet, eh, risposti iktar preċizi. <clears throat> Umbat, fuq l-indikaturi ta' riskju li qed jiġu żviluppati huwa naturali illi dawn qed jiġu żviluppati bilan illi jippermettu kontrolli iktar mirati u effettivi fil-frontieri u u għaċar li dawn mhumiex disponibli publikament għax e, e, jekk dan jiġri unbat eh, ikun eh, qed jimxi kontra propju l-mira tagħhom. <clears throat> Imma nista' nagħmel anke hawnhekk daqsxejn ta' riċerka u nara eh, salim appunt il-komitat ta'kom jista' jaċċedi għalihom. Nirringrazzjakom tal-paċenzja u anke lilek President u l-aħħar punt tiegħi minn hemm lebda ma kien hemm lebda attenzjoni minn tal-Kummissjoni illi Mm, nuża din il-prezentazzjoni għal biex namlu propaganda. Eh, jena ma naħsibx li kont eh, ottimista b'mod eh, eżagerat. Imma l-idea tiegħi kienet li nibat messaġġ illi il-ħidma komuni u l sforzi komuni huma l-aħjar triq biex l qoddim. Grazie. Grazie ħafna, għajt il-President, Sofi, malajr. Nista nitkellem fil-qosor ħafna. Jena dan l-eżerċizzju nħoss li huwa frustranti ħafna. Aħalix maħniex qed namlu skrutinju tal-politika eh, tal-Unjoni Ewropea. Meta nisimgħu prezentazzjoni minant civil servant illi għanda intenzjoni tajba, pero dan mhuwiex skrutinju, aħna maħniex qed namlu il-ħidma li suppost namlu. Dinja għanda tiġi diskussa fuq livell politiku u rridu nkunu ħafna iktar politiċi u ninsistu li nirċivu l-informazzjoni u nixtieq li l-buro dan il-kumitat joħroġ bi proposti fil-bidu ta' sena diħla fuq kif sen eh, kif fuq dis sen għamluha dan iskrutinju. Aħna għandna għanna għanna naprovaw leġislazzjoni għal daqstant għanna l-bdmir li nanalizzaw jekk il-leġizlazzjoni jiex effettiva jekk qed nagħmlu servizz li ċittadini u aħna qed naħlu żmien. <clears throat> u anki l-appunti jgħid il-President ta' jgħid propju dan illi flok ma jkonna eh, civil servant għandu jkonna smieħ intensiv fuq din il-kwestjoni. Imma grazzi, Sofi, tal-kommenti għak, dejjem u għawtli illi nitkelmu Imma l-idea hi mhux li nattakkaw il-Kummissjoni. Nixtieq ngħid ħaġa waħda, biex ngħid li jiena nappoġġa totalment dak li qalet Sofi u e, nixtieq nfakkar wis illi fi Franza kien hemm 130 persuna li mietet u meta kien hemm attakk qawwi fl-Istati Uniti minnaħa ta' terroristi l-amministrazzjoni kolla eh, immobilitat ruħa biex jamlu starriċ. U għanna għanna namlu ukoll għax hekk għanna namlu laqat tal eh, komitatu nifirħu lil xulxin maħna maħniex namlu pass il qoddim Għalqas l stati Uniti ma jagħmlu meta huma l-ħafna nis l-għan u għal jaħabu l-verità. Jina minix zgur jgħajt il-president illi għawnek il-membri għedin jifirħu li xuxin, pero jina niproponi il-komissjoni kienet qed titkellem fuq partijiet separati tal-agenda u memx koerenza, m'ħafna miżuri, eh, per eżempju, l-istaġeja l-inizjattiva fuq il smart Borders, il-Konvenzjoni fuq terrorizmu, però hemm kwistjonijiet gravi kif għal Lopez Aguilar u Sofi Intervelt, kwestjoniet ta' implementazzjoni, illi maħnix laqas et ikonna situazzjoni bazika mill-Kunsil fuq il-prum u fuq kwestjonijiet oħrajn. Mumiex qed jinkwetaw, mumiex qed jagħmlu ix xogħol tagħhom, mumiex qed jimplementaw id-deċiżjoni tal-Kunsil Eh, lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għanna l-artikolu 7 li permetti li l-Parlament ikun jista eh, janalizzax qed isir u dina miex situazzjoni koerenti għaliex aħna bħala kumitat qed niddiskutom dal-affarijiet mod spars. Aħna għandna leġislazzjoni fuq l-armi tan-nar u li jissa għanda zewċ bażijiet legali mux bażi wahda u din hija ħaġa diffiċli għalina u l-membri tal-kumitat tagħna huma pjuttost organizzati u effiċenti u mhuwiex qed jaħlu żmien jifriħu xulxin, imma irridu nkunu daqsxejn iktar koerenti biex nitkellmu fuq l-smart borders eh, u fuq il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali mhux se jkollu sens eh, għal-ġimat li ġejjien. Għal-dastan proposta li nishtiq namel illi nitkelmu mal-koordinaturi li konna smieħ intensiv fil-bidu ta' sena fuq l-agenda fuq is-sikurta biex din l-agenda sir daqsxejn iktar eh, qawwija u naraw il-kwistjoni tal-implementazzjoni għax tkun xi tkun l-affiljazzjoni politika tagħna u <coughs> għafat eh, li deċiżjonijiet prinċipali tal-Kunsil mhux qed jiġu implementati. Orridu naraw l-elementi tal-aġenda u niftħu għajnejna u nuqodu attenti. U dan se tkun ħaġa utli ħafna, ma rridx jiena noħlu iktar xogħol għall-kumitat. Jiena naqbel perfettament ma dak li għaret Sofi Velt, imma dan huwa tajjeb għal kulħadd għax naħseb li għandna bżonn ta' iktar ċarezza. Ma rridux illi jiġi civil servant mill-Kummissjoni jirrispondi għal kull mistoqsija kif għamilna dal-għodu. L-implementazzjoni ħaġa importanti u hija verament f'kondizzjoni ħażina. Kollegi, jek dina hija proposta aċċettabbli li ilkom nistgħu noħorġu biha f'jannar u nitkellem fuqa fil-laqat tal-koordinaturi fil-biru tas sena Grazzi. Et nara li koordinaturi eh, edin jamlu li sinja brasom. Ta' naqas koordinatur wieħed qed jagħmel li dan is-sinjal. U din hija ħaġa utli. Mela daqsxejn tard, mela ngħaddu sal punt seba' illi huwa il-rapport annwali Eh, fuq it tadim tal-zona Schengen. Il-Kommissjoni eh, ha pubblicat eh, rapport fuq il-zona Schengen, il-periodu ta' rapport GST sar l-10 ta' settembru biex ninkludu l-iktar sviluppi reċenti u dan huwa dedikata l-effett fuq il-zona Schengen tal-influss tal-migranti u l-attakki terroristi, imma anki fuq il-riżultati tal-evalwazzjonijiet Schengen Il-Komissjoni għal daqstant eh, ħarġet opinjoni fuq il-bżon eh, u proporzjonalità ta' reintroduzzjoni tal-frontieri interni fil-frontieri interni tal-Germania u tal-Austria. Allora nitlob il-Komissjoni jiprezentaw dawn iż-żewġ rapporti is-sur De Koister. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Grazzi, Sir President. L-għadu tajber kolħat. Fuq il-punt precedenti, dibattitu kellu jisir fil a fuq livell politiku. se fuq dan il-punt ukoll anki dwar il-ħidma ta' zona Schengen ħajr e ikollok dibattitu politiku, iżda illum ikolkom tiddubbaw bija. it min rapport bianuali ta' zona Schengen huwa element tal-pakket tal-frontier li ġie adottat mill-kolleġġ nhar il-15 ta' Diċembru. Imbosta elementi differenti f'dan il-pakket. Hemm proposti leġislattivi l-ewwel net regolamentazzjoni tal-Parlament u Kunsill dwar il-Gwardjani tal-Frontiera fuq l-Art u l-Baħar kif ukoll emenda immirata għal artiklu 7 dwar il-kontroll illi għandu jisir fuq il-ċittadini terzi meta jasmu frontieri esterni kif ukoll dwar il-komunikat fuq il-Gwardja Kostali Ewropea kif ukoll il-ġestjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Apparti hemm elementi oħrajn par rapporti fuq situazzjoni tal-implementazzjoni tal-hotspots fil-Greċja u l-Italja kif ukoll ir-rapport fuq il- tal tal-Balkani. Dawn l-elementi huma kollha marbuta. It-tmien rapport bianwali ġement ikun ħelċek tar-rutina għad-żona Schengen. Biex probabbli sajdu ħelċek Schengen marida. U għal dan ritornaw iżittat fil-konklużjonijiet fil-rapporti preċedenti l-Kommissjoni ta' ta' stampa ġenerali tal-izviluppi fl-osma kollha li huma koperti mill-akki Schengen. Iżda fid-daw ta' situazzjoni attwali l-Kommissjoni deċidiet li tibda l-approċċ tagħha. Per eżempju, riċentement ftehim tal-waiver għal viżi bejn Palaw u l-Unjoni Ewropea daħal fis-seħħ rispett kollu lej palaw iżda dan mhux element li qed jaffettwa il-ħidma ta' Schengen. Bekk il-Kummissjoni fir-rapport tagħha sada tiffoka fuq tliet kwistjonijiet importanti fid-dawl ta' l-ikbar fluss migratorju sa mit-tieni gwerra dinjija u fit-dawl ta' dawn l-attakki terroristiċi ta' Pariġi għadastan tem tlet kapitli prinċipali fil-rapport il-rapporti interni u esterni kif ukoll il-parti dwar it-taddi terroristiku kif ukoll il-kapitlu li rifletti l-esperjenza fl-ewwel sena tal-ħidma tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Li huwa ta' importanza għolja ferm li il-problemi jistaw ifaqqaw jekk l-istati membri ma jimplementawx tajjeb elementi differenti li jinsabu flakir rilevanti għal dan il-pont. Mela l-immigrazzjoni u l-frontieri. A bazi ta' l-aħħar data disponibbli seta' kien hemm iżjed minn 1.5 miljun sim illegali bejn jannar u novembru. Din hija ferm ola mid l-ammont totali ta' każijiet ta' sim irregolari għal perjodu bejn l-2009 u l 2014 14. 1.5 miljon sin ta' frontiera ma jfissirx dak l-ammont ta' immigranti irregolari parti mill-immigranti kopruti u ma ġew moddi darbtejn. <coughs> Jekk inti semt mill-Greċ balkani tal-Punent u ġet samtura l-Unjoni Ewropea fuq il-frontiera mal-Ungerija dawn ġew ikkalkolati għal darbohra fil-lista. dan il-numru wassal għal azzjoni immedjata bl-iżvilupp ta' l-approċ tal-hotspot u palmet anke fuq il-pakket tal-frontieri hemm ir-rapport illi sejjer jiġi diskoss f'dan il-kumitat nittama mill-aktar fis. Fuq l-agenda l-immigrazzjoni dawn l azzjonijiet immedjati ġewwa minn iżla. Iżda ġie mħabbar ukoll li ħajkun hemm bżonn ta' eżitazzjoni ġestjoni ħjar tal-frontieri esterni. Dan huwa wieħed mill-pilastri meħtieġu sabiex niskuraw ġestjoni effettiva tal-immigrazzjoni <coughs> fil-pakkett tal-frontieri. Sabiex il-ġestjoni tal-frontieri ssir effiċjenti hemm il-proposta tal-Kummissjoni illi toħloq il-Gwardjani tal-Frontiera l-Gwardjani Kostali Ewropej. Dawn l-elementi diġa ġew prezentati mill-Kummissjoni fil-Plenarju ġimgħa li għaddiet u jiena nemmen illi konsir għal-Parlament u l kunsill biex nimxu b'dawn il-proposti ġara darba huma elementi essenzjali sabiex intejbu s-sitwazzjoni. sadat dwar il-frontieri esterni. Imbagħad hemm anke kwistjoni tal-frontieri interni. Għaliex l-immigranti regolari ma baqgħux fil-stati ta' frontiera, rridu jiċċalqu jmorru stati membri oħrajn. U dan wassal għal ċaqliq sekondarju konsiderevoli Numru ta' stati membri reġaw daħlu kontrolli fuq il-frontieri interni għaliex bdew jiffaċċaw problemi ta' dit tas-sigurtà interna minħabba numru għoli ta' persuni li kienu għadin fixxu għazil, issa kien numru ta' migranti regolari bħal dawk tal-pajizi subsaharjani. Mela, l-użu ta' klawzula ta' salvagwardja fil akita Schengen, per eżempju, tikkonsidra illi l-użu ta' reintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-frontieri kienet meħtieġa u proporzjonata l-opinjoni, per eżempju, tal-kontroll tal introdotti mill ġermanja u l-Awstrija. Din l-introduzzjoni tal-kontrolli tal-frontiera ma sarx biex niverifikaw il-frontieri interni, iżda biex naraw zaċċaq li hemm ċaqliq sekundarju bħal dawk li kun irridu jmorru il-Ġermanja biex japplikaw il-Ġermanja mek l-ewwel net għaddew mill-frontiera bejn Slovenja u l-Awstrija u mbagħad mill-frontiera bejn l-Awstrija u l-Ġermanja f'kondizzjonijiet li permettaw li jingħataw ikel kenn u jiġi organizzat anki trasport għall-istati membri fejn xtaqgħu jmorru. u nixin niftaħ parentesi hawnhekk miex akki tal-asili ħajati dritt l-immigranti li jaġal fejn imur. Iżda prova jkun hemm xi tip ta' organizzar inkluż trasport biex jaslu. Mod organizzat bosta pajjiżi ġew daħlu il-kontrolli fuq il-frontieri. Il-kontroll fuq il-frontieri mhumiex soluzzjoni, iżda waħda mill logħdot li nsibu fil-kodiċi Schengen għat-tweġiba ta' tal-politika kif ukoll għas-sigurtà pubblika. Iżda il-problema mhux sejra tosfor fix xejn għax introduċejna dawn il-kontrolli, il-fluss xorta jkun hemm. Jerġu il-problema miex il-Schengen il-kawża tal-problema tinsab band oħra, b'mod partikolari f'ċerta pajjiżi terzi għal ostanta Schengen għalina u il-kumsar għal-kolda il-problema mi Schengen. Iżda ċerta parti mill-akki ta' Schengen jistaw jgħinu għal-ġestjoni ħer tal-problemi u għal-ostant għal direzzjoni il jenna nkomplu nistinkaw leja. Tajjeb namlu għatna tħol fustet tal-najt illi. L-istati membri konċernati użaw dispożizzjoni tal-kodiċi Schengen biex jirġaw jintroduċu kontrolli fuq il-frontieri sabiex jkun jistaw jihdu azzjoni immedjata. Massimu ta' xarejn għal periodu ta' rintroduzzjoni tal-kontroll fuq il-frontieri l germania u l-Austria erbu għal dispożizzjoni oħra li tippermetti l-introduzzjoni ta' kontrolli fuq il-frontieri f'każ ta' avvenimenti prevedibbli u il-Kummissjoni ċettat li ġara darba l-kriżi sokta din il-bidla hija ċettabbli u għal stant hemm estensjoni ta' siċċur għal periodu ta' kontrolli fuq il-frontiera. Din hija situazzjoni fuq il-frontieri interni Issa ejjen raw it-teddit terroristiku li ġa semma taħt il-punt preċedenti. Il-Kommissjoni diġa kienet ħadet azzjoni fuq l-indikatori tal-riskju SIS l-avvenimenti reċenti f'Pariġi u rew kemm huwa importanti anke fid-dawl tal foreign fighters tal ġerda barranin illi tikkontrolla l-ċittadini li għandhom dritt għal ċaqliq ħiles meta dawn jitlu u jħorġu mit-territorju Ewropew. Għal dan il-għan il-Kummissjoni konsidrat il-proposta li t-provdi possibilta għal dawn il-verifiċi sistematiċi din tista' ssir meta l-proposta tiġi preżentata diskussa fil-kumitat ta'kom. l laħar l-aħħar parti ta' dan il-rapport hija din stampa ġenerali tal-ewwel sena tal-mekkanizmu ta' evoluzzjoni Schengen. Huwa essenzjali l-istati membri suppost jimplementaw l-aki esistenti flimkien l-iskla il sistenza ta' zona Schengen permetti xaħal ħieles mux ta' tal-liħor. L-ewel zjarat b'tew din is-sena u biex naqtaħa fil-qasir. L-ewel rekomendazzjoni rakkomandazzjoni ta' mill-Konsil Nistaw naraw anki xi dettalji fir-rapport tal-Kummissjoni, l-ewwel rakkomandazzjonijiet ġew mill-Kunsill u moddija l-Parlament jekk niftakar tajjeb fil-bidu ta' Diċembru illi se jippermetti illi l-Kumitat kompli jidħol fi dettal dwar ir-riżultati tal- żjarat fuq il-post f'dan il kuntest jien nista' nsemmi fil-fat kien hemm anke miġużanat fuq il-frontiera mat Turkija u hemm rapporti qed jiġi mniedi rapporti li jiġi mressaq li l-Kumitat tal-evaluazzjoni Schengen biex jiġi dottat nittamaw mill-aktar fis possibbli ħarġ fid-dawl ta' hospice, eccetera u l-reġistrazzjoni tal- l immigranti mill-estru dan jaf kollu impatt fuq deċiżjonijiet ulterjuri li għan jittieħdu l kummissjoni Bħal ngħidu aħna l-użu ta' klawzula tal-kodiċi Schengen li permetti l t tipproponi lill-Kunsill sabiex ikun hemm rakkomandazzjoni lill-Istati membri għal reintroduzzjoni ta' kontrolli temporanji fuq il frontier għal dawk li ma' frontieri interni jekk naraw li hemm sur reali tal- ġusħaj tal-frontieri esterni għabax tal-akin. Dan sur president s-sot ikun sempliċi health check. Palma nafu Schengen issa ma tiflaħx iżadin miex xejn legali. Il-problema miex il-produzz il-zona Schengen miex il-problema fil fatt ħajkun hemm bżonn ta' adozzjoni ta' miżuri l-istrumenti esistenti għandhom jiġu implementati bl-aħjar mod u bl-iktar mod sħiħ. U jena nittama illi fil-rapport granwali li jmess nkunu farmizet pozittivi. Naħseb illi tmiem ta' Schengen ma jkunx tajnuna sabiex nistab soluzzjoni xirqa, grazzi. Istur Coelho. Grazzi President. Nixin ringrazzja l-Istur Kost Korstar għall-informazzjoni li tagħna. Għal-rapport li hoġ bi prezenta nixtieq ngħid najt illi din struttura l-ġdida tal-rapport hija eċċellenti, fokata u waslet fi żmien tassew opportun jina rajt dan il-komitat sitta xurilu li ma konniex qegħdin natu ħarsa mal qrib lejn il-xol bħal dan, bħal dan il-rapport. situazzjoni tal-kriżi tal-rifuġjati u f'dawn l-aħħar xhur rajna li l-Unjoni Ewropea ma kienx lesta tifaċċi din il-problema. L-ewwel kumment tiegħi jorbot il-mekanizmu ta' evoluzzjoni Schengen bħala l-mezz essenzjali sabiex niżguraw fiduċju komuni għajna rexxin ngħaddu minn dak li kanna qabel għal sistema fejn il-Komissjoni għandha rwol ċentrali iżda l-Istati membri. L-ST parteċipaw konxi dwar l-esistenza ta' din is-sistema ġdida li il-Kummissjoni tammetti illi ċerti stati membri ma jwiġbux laff fi żmien u lanqas ma jipprovdu kwalità meħtieġa għal mekanizmu biex għadem tajjeb x'inhi leġittimità ta' stat membri illi jgħid li hemm problemi fil-żona Schengen meta dawn l-istess stati bil ma jipparteċipawx il-mekkaniżmu ta' votazzjoni Schengen biex jgħidu xmu x'mhux jaħdem. Jiena posta bosta posta drabi li noqot, noqgħod noqgħod nagħmlu reviżjoni kull darba naħseb tal-pittura irridu niżguraw illi dak illi hemm lest jiġi implementa tajjeb biex l-evalwazzjoni għal riżultati minn kelli jina naf li ċerta informazzjoni jekk hemm xejn sensittiva u għasastaw meħtieġ li toqgħod tiklassifika rapporti sħaħ bħala konfidenzjali. Iktar ma jista' jkun hemm involviment tal-Parlament, iktar jista' jkun konxju tal-pajjiż għandu bżonn. Jiena dwar żjarat nis kontent nara li għanna safaħar xie xi tip. Anki f'sisnejn il-Kommissjoni tirrikonoxxi li mhix użata biżejjed u għat għandha problemi fil-fażi ta' implementazzjoni anki il zjerat mhux miftema. Per eżempju, għal fuq il frontiera Esterna tal-Ungerija, per eżempju tal-Bulgarija, kif ukoll fuq il-frontieri interni bħal dik bejn l-Ungerija u pajjiżi ħrajn għal stant il-Kummissjoni se tgħidilna fejn u kif il xogħol li sar ma' Franza ekwivalenti għal kontrolli fuq il-frontieri, naf li hemm anke kontrolli fuq il-strains li ġejjin mill-Ġermanja. L-Kummissjoni għandu xi ftit informazzjoni dwar dan il-fatt dawn il-kustjonijiet huma marbuta mal-introduzzjoni mill tal-kontrolli fuq il-frontieri minn bosta stati membri. Mela, jiena nixtieq nagħmel xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni. Il-Slovenja preżentat il-rapport tal-introduzzjoni mill tal- a bażi tad-29 tal-kodiċi Schengen il-Kummissjoni taf eżattament meta se jirċievi l-istess rapport minn sitt membri oħrajn. Il-Kummissjoni temmen li kemm azzjoni suffiċjenti xinċejna għall-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontroll fuq il-frontieri jidher illi kien hemm effett ta' riperkussjonijiet waħda fuq l-oħra għaliex bosta pajjiżi deċdew li jagħmlu dan biex jagħmlu ġestjoni tal-flus ta' migranti u iżjed minn dan biex jalqu l-bibin tagħhom. Sir President nixtieq nagħlaq fuq l-istess suġġett illi tkellmu bosta dawk li bnew ħitan juċnutu u jridu jkomplu jagħmlu dan. Dan is-suġġett huwa ta' importanza kull ma jmur dejjem jikber. Hekk kif iżjed pajjiżi ħabru l-pjanijiet tagħhom, jiena ċert li ħadd hawnhekk ma jixtieq illi dawn l-aħħar isiru il regola u suċċessjoni b'tensjonijiet u kontrolli fuq il-frontiera u għamennu li Schengen sistema tinsab taħt tensjoni iżda huwa minnu wkoll illi għandna stampa reali. għanna irridu nkunu b'saħħitna fil-stampa tal-ekki Schengen u nkomplu nużaw l-għodot kollha li għandna dispozizjoni tagħna. Signora Fejon. Grazzi, grazie Sir President, grazzi al kommissjoni ta' dan l-aġġornament għastant ċar. Nasab il-koll għana tħassib serju u il-koll il-konosċu illi Schengen jien sa' situazzjoni diffiċli nafu illi l-istituzzjoni territorju hotspot mhumiex effettivi. Jiena s ma membru parlamentari Slovena u semmejt il-ċnut u għad diffiċli ħafna tara tara il-barbed wire mal-frontieri tana u s-soċjetà mhix unita xejn fuq dan is-suġġett. Aħna ħassejna illi kien hemm il-bżonn il-miżuri l-oħrajn ma kinux effiċenti bħal pajjiż tajr ma stajniex nittrattaw il flus tan nies li kienu qegħdin fil-pajjiż issa li bdiet ix-xitwa qed jastu inqas niesa Però il-problema mhux solvuta, speċjalment fil tal-Balkani fir-rebbija ħanerġgħu naraw żieda fil-wasliet jekk ma titjibx Kull Kuljum ikolla demonstrazzjonijiet fuq il-frontieri, n-nies qegħdin jiġġieldu, aħna qegħdin nitilfu mill-kooperazzjoni fost in-nies il-fiduċja u anki il-kummerċ u bisa s ta' biex Schengen hekk kif ikollok il- dawn il-ħitan fuq il-frontiera diffiċli tneħħihom. Meta ħan neħħuhom? Xej wassal t-neħħija tal-frontier ta' dawn il-ħitan. Għanna żjed użet kontrolli interni. Jina naf il-pozizjoni ta'kom kollu u koll semma dawn il-frontieri fl-Europa. Iżda kemm huwa serju tħassib dwar il-mini Schengen legalment hija possibbli. Naħseb ma nix naċċettaw taħt għandu ċirkostanza għaliex tant jin nipperikolaw il-proġett kollu kemm ta' integrazzjoni Ewropea. Jiena għandi xi mistoqsijiet konkreti x'inrestaq. Il-ħitan mhux se jsolvu xejn. Meta l-Ungerija bdiet tifni l-ħitan, irnexxielhom jgħaddu l-flus lejn pajjiżi oħrajn u dan u dak li jiġri. L-Ewropea kontinent migrazzjoni u ħajbqgħu jaslu dawn in-nies u l-ħitan għadha stant m'għandhomx ġejjieni fl-Ewropa. Meta aħna esperjenzajna fl-Slovenja l-ewwel 100-200,000 wasla ma kien hemm l-ebda reġistrazzjoni. Ma kienx hemm fingerprinting kif ħan diskutu il-return ta' nies. U anki meta jena nitkellem mal awtoritajiet serbi, dawn qegħdin jieħdu l-marki ta' swaba. Iżda dawn inutli għaliex mhumiex parti mis-sistema Eurodac, kif ħansolvu s-sistema pratika, jistaw r reġistrazzjoni jridu u tintib emmek forsi tistaw tejnuni billi tatuna tweġiba din il-mistoqsija imbagħad il-fiżi monetari. Għandna revizjoni tal-kodiċi tal-viżi. Aħna nippruvaw narmonizzaw l-ġudizzjoni permezz tal-viżi monetari din tista' stejn nħajjet eluf ta' nies li fakk jaqsmu il-Mediterran japplikaw għal viżi monetari. Il-ħala l-Kommissjoni ma tix tagħti l-appoġġ politiku tweġiba nafa. Issejna xorta nixtieq nafas fuq dan il-Palestinja soluzzjoni biex ikonna aktar rotot legali sabiex eh, ċittadini terzi jaslu l-Unjoni Ewropea issa dwar irrogazzjoni obbligatorja naf fil-qed nippruvaw insibu miżuri li juru solidarieta naf il-bicċa kbira tal-istati membri mu miex jieġiċu jirreagġiċu. Bek Schengen jinsab ta' pressjoni. Istandard kattar orti fuq il-relokazzjoni. Sira tkun il-deċizjoni. Nista nibqa d-dejja, iżda għafawġ kollegi tajz għandhom ġismus osija. Grazzi, nadir kalma l-sinra sa Bilt. Grazzi Sir President, jina tassew imħasba fuq is-sitwazzjoni ta' Schengen u għalhekk jiena naqbel bħalma qal il-kollega illi hemm bżonn ta' dan il-valutazzjoni u li din il-valutazzjoni issir breqqa u mil viċin magħna. Il-fatt illi wieħed jillimita iċ-ċaqliq fl-Unjoni Ewropea mhuwiex uh, mhuwiex perikolus perse. l li u perikolus huwa illi qed nalqu dawn il-frontirja li mhux il-mod kif qed jiġġieled kontra terrorizmu. Il-libertà ta' ċaqli eh, f'dan iż-żona Schengen hija waħda mill-ikbar kisbit tagħna fl-Unjoni Ewropea. Walek irridu naqdu il-forza tagħna f'diversi partijiet mill-Unjoni Ewropea biex niġġieldu din is-sitwazzjoni. Hemm bżonn li aħna nirrispettaw il-kodiċi Schengen u f'dan ir-rigward jiena nilqa l-proposta tal-Kummissjoni sabiex insaħħu il-kodiċi Schengen u nintroduċu verifiki fil-ħruġ u dħul anka għal ċittadini Ewropej u biex nerġaw lura għal kifet inti, sur President, għall-implementazzjoni. Jina nishtiq nejt l-kollega tal-estrem eh, lemin illi il-problema hija il-nazjonalizmu, il-protezzjonizmu. Mhux l-Ewropa il-problema għaliex il-Kummissjoni qed tagħmel xogħol, aħna qed nagħmlu xogħolna minkejja differenzi politiċi bejnietna, però sfortunatament hemm il-gvernijiet illi mhux qed jimplementaw dak li għandhom jimplementaw. Jekk ikollok li ġid komuni, ftehmiet, jekk il-Kunsill jiddeċidi fuq xi ħaġa, u mbagħad ikollok nofs l-Istati Membri illi ma jimplementawx dak li jkun ġi deċiż, allura xemma jista' jsir. U għaliex għandna din is-sitwazzjoni, Sur President, aħna qed namlu tajab għal lakuni li jeżistu għal nuqqas ta' responsabilità li qed jerpaw l-istati membri eżatt bħal euro eh, bħal euro ma jistax ikollok żona euro li taħdem kif suppost jekk mhux kulħadd jagħmel parti tiegħu. U għalhekk wieħed ma jistax jippretendi illi x-Schengen jaħdem meta eh, ikunem il-frontieri esterni kompletament miftuħa, meta aħna nivjaġġaw lej pajjiżi terzi jitolbuna vizas, jitolbuna passaport, allura għaliex aħna ma nagħmlux l-istess. Irridu wkoll insaħħu dan il-punt. Il-persuni kollha li jiġu l-Europa iridu jiġu kontrollati, verifikati, anka l-ħidma tal-Frontex trid tiġi msaħħa l-istess il-passaporti biometriċi dawn iridu jiġu reġistrati u mhux sempliċement tingħata daqqatajn lej dawn il-passaporti. <coughs> Mbagħad, Sur President, nixtieq nagħmel referenza għal dak li qalet is sinjura Spinelli rigward is-sitwazzjoni fl-Isvezja minħabba li ma kellix ċansa nitkellem mal-punt li jmiss. Mhux il-qorti kostituzzjonali li tkellmet iżda tkellem il-lag rodet li fis sistema demokratika Zvediża eh, jitlob illi kull proposta li tkun ġiet eh, kull eh, <coughs> liġi li tkun ġiet proposta jkun hemm korp illi jagħmel valutazzjoni tagħha. Propju dan il-korp għal illi dawn il-miżuri l-ġodda dan il-pakket disprat ikunu huma eżagġerati. Mhux qed niddefendi id-deċiżjoni tal-gvern, Nasib li hemm żewġ affarijiet li wieħed irid jgħid L-Iżvezja kienet l-aktar pajjiż ġenerus fl-Unjoni Ewropea f'daw l-aħħar tlieta u snin. Din is-sena ħajkun hemm iktar minn 160,000 elf rikjedent tal-ażil li ser jaslu fl-Iżvezja u li minnhom 42,000 elf huma minorenni mhux akkompanjati. Kull ġimma jaslu iktar minn 10.000 persuna. Dan x'ifisser l li Svezja qed taffaċċa l-sfida illi dan il-pajjiż l-Svezja qed jispiċċa il-pajjiż fejn fih l-ewwel jaslu biex ngħidu hekk dawn il um, dawn l-emigranti għaliex il-pajjiżi l ohra li fihom fil-verità jkunu diġà waslu ma jkunux irreġistrawhom. Il-gvern Svezja l-Svediż ilu iħos din il-pressjoni sproporzjonata u l-Istati Membri u dan il-Parlament Ewropew injora il-fatt illi l-Svezja u kol kienet fost dawk il pajizi li kellhom bżonn ta' Issa għandna deċiżjoni mill-gvern li huwa aħdar u aħmar u li qed jipproponi xi ħaġa li ġiet proposta iktar kmieni mill-lemin estrem Jiġifieri jiena nixtieq illi terġgħu tikkonsidraw id-deċiżjoni li tieħdet il-ġimgħa li għaddiet mill-Gvern Żbediż li jerġa' jintroduċi kontrolli fil-frontieri fil-pont ta' Odelsun sabiex eh, fuq kull mezz ta' trasport, jiġifieri ferroviji, eh, trasport ta' triq, eċetera. Id-deċiżjoni ttieħdet um, rigward dawn wara situazzjoni li, wasalna li wara dawn naħar tliet snin. Il-Kummissjoni għadha kif qaltilna illi il-massimu huwa il-periodu ta' xarejn jew ta' sitt xhur, però jiena jidher li li naf illi hemm possibilità ta' periodu straordinarju ta' sentejn. Aħna għandna bżonn il-kriterju tal-ordini pubbliku bħala liġi rispettat dan bħala l-aħħar eh, rizorsa tagħna. Grazzi Signor Sargentini issa. Grazzi, Sur President. Meta l-Komissjoni kienet tagħmel il-prezentazzjoni tagħha, jina iċċekjajt l-inbox tal-emails tiegħi għal xaħna nirċivu emails ta' kuljum rigward diversi kontrolli tal-frontieri, tmin kontrolli tal-frontieri qed isiru f'diversi pajjiżi u s-sur Koelio iktar kmieni fostom Malta fil-fat u s sur Koelio u kol kien qed jitkellem rigward il-frontieri fil-pajizi Ġermanja. Iva dan insir jina mm, rajt pajizi u kol fejn il- uh, fil-front l-istati membri qed jgħidu illi huma ser uh, jaslu anka ta' sitra situazzjoni fejn per eżempju fil-Belġu kienem kazijiet fejn il-persuni ikkomunikaw jietom, il-persuni minn banda tal-frontiera bejn il-Belġu u l-Olanda ikkomunikaw rigward il-frontieri, um, informazzjoni dwar kontrolli fil-frontieri. Jiġifieri informazzjoni skambjata bejn Eh, l-Olanda u l belġu U jiena sejt dwar dan il-punt u għallu li dan kollu huwa kollox fil skonti liġi, pero jina għandu dubji dwar dan. Il-problema nix jekk dawn it-tmin pajjiżi inkluż Malta illi eh, eh, eh, ux qed isiru kontroll fil-frontieri jew le. Il-problema hija li qed nittilfu l-entużjażmu li għandna rigward il żona Schengen ftit ta' stati tal-ġimgħat ilu kien hemm ħafna entużjażmu rigward il-fatt jiġifieri li l-kontrolli huma temporani li musser jibqgħu eċetera. Xejn minn dan ma sar u l-gazzetti kienu mimlijin b'din informazzjoni. Issa, u fil-fatt din eh, nafu illi rigward dan il-punt issa sara saret dan il-Parlament Ewropew jappoġġa iż-żona Schengen, anka l-Kummissjoni tappoġġa iż-żona Schengen, però il-problema hija fiħdan il-Kunsill l-Istati membri illi mhumiex ma, ma tantx purtom fuq eh, il-problema li dan kollu qed joħlom rigward il-mibeda li qed tinħoloq. U naħseb li dan l-kompitu tagħna għal ġejjini qarib. Kif ser inbidlu dan id-dibattitu u kif ser ninkoraġixxu lill-istati membri illi jifqu um, ehm, jagħmlu dawn il-kontrolli. Ma nafx għala Malta ma tixtieq illi jisiru dawn il-kontrolli. Per esempio, Malta hija ċirkondata mill-libra, ma nifhimx għala jisiru dawn il-kontrolli. Grazzi, eh, Sur Lopez Aguilar Sur President, inti uh, tajtna din l-opportunità li nitkellmu u li natu l-opinjoni tagħna lill-Kummissjoni u dan ser namlu. Aħna rridu nitkellmu lill-Kummissjoni u rridu naslu sa fuq net tal-Kummissjoni għaliex aħna rridu nitkellmu dwar il-sitwazzjoni kritika tal-aki taż-żona Schengen li hija waħda mill-ikbar assi tal-esperjenza Ewropea sa issa skont l-Europol ma naħsibx illi hemm xejn iżjed illi ċittadini ħobbu iktar mill-laki Schengen. U inti jettu dan il zona Schengen hija marida. Issa kemm hija marida ser tmut tal-waqt Sert tasal biex tisparixxi minn hawn ftit ta' żmien ieħor. Dan jekk u dan mingħajr ma l-Kummissjoni tiżgura illi kull li l-istati membri mm, jindirizz ma jindirizzawx kull sospensjoni illi saret fil żona Schengen, sospensjoni illi kella tkun temporanja. Wara il-ċirkostanzi straordinarji illi setaw b'ximot jew ieħor iġġustifikaw il-kontrolli interni tal-Unjoni Ewropea. Aħna lesti li nikkomunikaw mal-persuni illi aħna lesti li namlu da kollu li nistaw biex insalvaw il-laki tad-żona Schengen għaliex dak li jaħsbu diversi vjaġġaturi fiħtan Unjoni Ewropea hija illi Schengen qed tmermer. Illi il-kontrolli tal-passaport u anka tal-karti tal-identità f'kull aeroport Ewropew u anka f'kull ferrovija qed jibqgħu jsiru. Għalhekk nistgħu niżguraw illi il-Kummissjoni hija lesta illi illi tagħmel kull kontroll possibbli sabiex is-servi ta' gwardjan ta' trattati biex bekk l-istati membri tassew jorbtu ruhom mm, u jżommu mal-kontrolli temporani illi kalom isiru. Aħna lesti li nkomunikaw ma' ċittadini tagħna illi d-dinja xi ħaġa temporanja, illi din mhux ser issir xi ħaġa kronika, dejjem taħt il-fatt illi minħabba illi din il-situazzjoni hija temporanja, Tippermetti l l-na li nibqgħu ngħidu li temporanja, temporanja, temporanja sakemm tispiċċa waħda permanenti. U l-estilli niżguraw illi dawn il-mizuri jittieħdu sempliciment biex aħna nindirizzaw ċerta miżuri ta' sigurtà u nizguraw pero fl-istess waqt illi ma ssir xi ħaġa kronika. Dan u li nixtieqkom illi twaslu dan il-messaġġ, twasluh lill-iktar persuni floli fil-Kummissjoni. Grazzi sal-Onorevoli Gerard Depre. Grazzi ħafna, Sur President. Is-Sur De Koister huwa Um, ħaddim um, ċivili, eh, ħaddim eccellenti fiħdan il-Kommissjoni. Per nasa li l-iktar parti interessanti ta' diskors tijaw kienet meta qal illi il diskussjoni li qed namlu illum għandu tkun dibattitu politiku. Però rridu nifmu illi Schengen hija iva dibattitu politiku Jiena napoġġa ħafna id żona Schengen u naħseb illi jekk ix-Schengen titmermer u tfalli, anke l-Unjoni Ewropea ser titmermer u tfalli. Jiena inħossni uh, inħossni eh, inħoss din is-sitwazzjoni li hija qalbi ħafna. Ejja naħsbu f'daqsxejn fuq iċ-ċittadini tagħna. Tgħidilhom illi hemm frontieri esterni u qed isiru l-kontrolli fuq il-frontieri esterni, però fl-istess waqt dawn il-ċittadini jisiru jafu illi hemm wieħed punt ħames miljun sim illegali. Kif jista' jħossu dawn iċ-ċittadini illi fl istess waqt hemm kontrolli kif suppost? Għalhekk, jekk aħna ħan jekk pajjiżi bħal l-Slovenja, l-Ungerija, l-Awstrija, l-Ġermanja, eccetera, jibqgħu jagħmlu kontrolli fil-frontieri eh, tagħhom. Kif nistgħu nkomplu nikonvinċu li ċittadini tagħna li hemm ċaqliq, libertà ta' ċaqliq, jekk huma jaraw il-barbed eh, wire. Tafux sinifikat għandhom dawn il-ħitan li jimbnew għalek aħna ma nistawx niprovdu soluzzjoni burokratika, le rridu soluzzjoni politika. U għawek għan isu diversi situazzjonijiet. Dik tal-hotspots li bħalissa hemm tnejn biss minnhom għandna bżonn tminja jew disa però. U lanqas ma nafu jekk dawn iż-żewġ hotspots f'żewġ pajjiżi ħanejdu hekk illi jeżistu u x'qed jagħmlu xogħolhom kif suppost. Però hemm alternattiva oħra li tolqotni u nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll dwar dan. Il-Kanadiżi għadhom kif eh, daħlu 25,000 persuna f'pajjiżhom. Huma fil-fatt dawn daħluhom permezz ta' lajru. Daħlu Daħluhom fil-Kanada permezz tal-ajru. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip. Forsi mhux bilin trasportawhom bl-ajru, iżda xi ħaġa oħra. Però sakemm ma jkunx hemm sim kif suppost legali, allura dawn ser jibqaw jaslu fl-Unjoni Ewropea kif mhux suppost u ċittadini mux ser kolom l-impressjoni li jem kontrolli fil-frontiera kif suppost u ser komplu jużaw klim ta' disprezz biex jiddiskrivu dak li qed jiġri għalhekk hemm bżonn ta' kanali ġusti eh, għal ċaqliq ta' dawn il-persuni, jekkux permezz ta' vizas jew b'xi mod ieħor ma nafx. Naf li s-sur Twitter qal illi il-vizas umanitarji mhux ser ikunu parti mir-reviżjoni tal-kodiċi tal-vizas. Iżda jekk le, allura kif biħsibkom timxu? Eh, b'din il kustjoni ma nix għoda toħra dispozizjoni tagħna. Naħseb li hemm bżonn illi nġildu bis-saħħa sabiex nindirizzaw din il-problema għaliex inkella ser ikolna sitwazzjoni kaotika illi ħadd kompli tiddestabilizza lis-soċjetà tagħna mill-att politiku. Barra minn hekk hemm punt ieħor li nixtieq nitkellem dwaru, hemm bżonn ta' konsistenza u koerenza politika. U ser nitkellem dwar xi ħaġa fil-qasam tal-sigurtà. SCAA jgħidilna illi il-kontrolli fil frindira ser jirġaw jiġu introdotti iżda anka meta saru meta kien hemm il-qsim bejn bej Franza u l-Belġu, il-terroristi ġbir meta qasmu bejn dawn żewġ pajjiżi wkoll kien hemm il-kontrolli fil-frontiera u xorta ma waqafhomx dan milli jaqsmu l-frontiera għalhekk hemm bżonn li nattrattaw din il-problema b'mod ieħor. um, bżon illi dawn il-persuni jiġu identifikati. Uh, identifikati soċjalisti jgħid il-kellim. <coughs> Intom U zajtu il-kelma soċjalisti, intu zajtu il-kelma soċjalisti darbtej. Skużani, skużani jgħid il-kellim, ritnejt il-terroristi, mux il-soċjalisti, zbal minna ħatijaj. Għat ma xtaqtnejt il-soċjalisti u ma terroristi, le le le, di mux l-intenzjoni tijaj. Pero, nerġel għal dak il-kontet Għana ħankunu għet namlu kontrolli fuq l-Ewropej Eh, fuq ċittadini Ewropej kollha biex niskura jekk mhix terroristi, terroristi għad din id-darba mhux soċjalisti. Eh, appuntu, irridu nagħmlu kontroverifika tal-informazzjoni li niġbru għandna pereżempju database SIS iżda mhux kulħadd jibgħat l-informazzjoni tajba eh, fil-SIS. U allura, jekk id-data li tkun qed tiġi ċirkolata mhijiex tajba, x'inhu l-punt li jsiru dawn il-kontrolli fil-frontieri? dak li ser tamlu huwa li ser tkomplu iddejqu u xabbaw li ċittadini tagħna. Jekk aħna ma jkollniex database li fija jiġi rekordjati iċ-ċittadini perikolużi terroristi, allura kollox huwa inutli. Hemm iċ-ċentru kontra terrorizmu fil-Europol u hemmhekk huma jirreġistraw il-ġellida barranin, però apparentament il- uh, l-uffiċjali ta' dwar musser ikollhom aċċess għal din id-database. Għalhekk x'inhu l-punt ta' dan kollu? Naħseb illi hemm bżonn illi nikkonsidraw dawn il-kwistjonijiet tant importanti. Id-dokument ippreżentat mill-Kummissjoni huwa wieħed li jagħmel sens, però ma jipprovdix soluzzjonijiet prattiċi għaliex il-problema hija waħda ta' natura politika, mhux teknika. Niskuża ruħi ma' soċjalisti Mm, iva, Iva, jina ma fimċ għala kull darba kienu għet għafuk, u bat wara fimt li kienu soċalisti li għet għafuk għal xkont għet tuża soċalisti flok terroristi, ma nana kollu. Naddi l-kalma sal il-Kristin. Grazzi ħafna, fil-fat intqal ħafna diġa mill xtaqt li nejt jena, per eżempju, fost dan, il-kustjoni li dinija kustjoni politika. Aħna bdejna bit-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti, unbat eh, ċirkolazzjoni tal-informazzjoni u eventualment ċirkolazzjoni tal-persuni. Eh, Però, mm, tridu tifmu illi Eh, eżattament fuq xiex qed nittrattaw. Jiġifieri il-fatt illi issa ċittadini tagħna ma jistgħux jiċċaqalqu kif jixtiequ. Żewġ punti ma ġewġ trattati jiena kemm xejn diskustata minn dan kollu, per eżempju, il-kwistjoni fl-Ungerija u il-ħajt li jimbena fl-Ungerija. Issa mhux biss l-Ungerija marru l-lin hekk issa qed jitfgħu anka l immigranti fil-ħabsijiet. Dan huwa assolutament ksur tal-Konvenzjoni ta' Ginevra. Mhux biss mhux qed jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea, sa laqas tal-liġi internazzjonali. Mhux tabxejn il-ġimgħa li għaddiet aħna proponejna li ssir votazzjoni fuq eh, l-emenda ta' artiklu 7 eh, għalix il- fatt illi dawn ir-refugġati qed jintafaw fil-ħabs hija skandaluża, hija kwistjoni skandaluża. Fil-fatt dan is-suġġett ġi trattajnieh eh, fis-sessjoni plenarja li għaddiet. U inutli illi inkompru nqodu nsabtu fuq l-imwejjed, Eh, fuq is-sessjoni plenarja, sempliċement rridu ngħidu illi jessu is ta' sisti leġizazzjoni rridu nirrispettawha u dan rridu irridu jirrispettawha l-MPs kollha mill eh, pajjiżi kollha. Jiena ma tkellimx dwar id-Danimarka, però anka fuq id-Danimarka stajt ngħid xi ħaġa rigward il-konfiska tal-proprjetà eh, tal-dawn il refugġati Grazzi, il kellem li jmiss. Sur President, uh, eh, il-Kommissjoni eh, għalet illi Schengen miex il-problema. Jekk hemm xi problema hija ir-regolament ta' uh, Dublin. U kif nistaw norganizzaw l-vjaġġar ta' dawn il-persuni fl-Unjoni Ewropea. Aħna tkellimna dwar il-vizas umanitarji għal diversi snin, iżda għatma imxejn għal qoddim dwar dan is-suġġett. Infakkarkom illi propju il bira il-Kummissarju Oli għal-Refugġati għal li hemm bżonn li namlu xi ħaġa dwar il-pajis ta' l-oriġini, għalix f'dak il-qasam ma sarx eh, lebda titjib. Mux ta' bxejn, wasalna fi situazzjoni li wasalna fija, jina ġej minn pajis illi ġi affettwat minn dan kollu. Pajis ta' tranzizjoni huwa pajisi. U pajizi oħra tana bidlu l-politika tagħhom u aħna tallejna waħedna nittrattaw diversi, eh, il-problema ta' diversi immigranti. Kuntent li issa qed nara kif irnexxilna naħdmu mal ġirien tagħna, ġirien Ġermaniżi tagħna biex nittrattaw din il-problema u nippruvaw insolvuha. Aħna biktar minn 8000 persuna li kienet taqsam il-frontiera fil-kostituenza tiegħi biss eh, u bil-fattu kolli li l-affarijiet xorta waħda ħadmu Eh, b'mod tajjeb, irnexxilna insolvu ċiftit din il-problema. Kienem il-fuq minn 80.000 rikjetent eh, tal-azil fl-Austria illi ġew offruti dar. U il-pajizi irnexxielu jitratta din il-problema. M'għandix dubju li l-Ġermanja li hija pajjiż ħafna ikbar jirnexxielhom jisolvu u jitrattaw din il-problema, però xorta waħda hemm bżonn ta' solidarjetà fl-Ewropa biex bekk mhux noqogħdu ngħaddu l-problema minn pajjiż għal pajjiż. Kien hemm fil-fatt diversi persuni illi kienu favur il-kontrolli fil-frontiera fil-bidunet, però issa fl-aħħar qed jaraw l-impatt negattiv ta' dawn it-tip ta' kontrolli fil-frontiera. Issa qed naraw iktar kooperazzjoni anka bejn l-autoritajiet lokali u meta il-kontrolli inalqu kien hemm problema ta' diversi kwijiet fil-frontieri, problemi ta' eh, dwar kwistjonijiet ta' saħħa u kien hemm diversi affarijiet oħra illi ma setawx um, eh, siru minħabba dawn il-kontrolli fil-frontiera. Jiġifieri dan kollu kellu impatt negattiv fuq is-soċjetà. U għalhekk aħna rajna kem huwa importanti li ma jkunx hemm kontrolli fil-frontiera. Schengen huwa pass il-qudiem u huwa progress huwa hija kisba illi aħna ma nistgħux ninjarawha. Fil-preżentazzjoni tal-Kummissjoni smajna ħafna dwar il-kontrolli fil-frontiera um, li saru fil-vjaġġi tagħna lejn Strasburgu. Grazzi kollegi. Se nżid il-Barbara Spinelli fil-lista mbagħad nalaqa. Keller. Għandi xi ftit mistoqsijiet għall-Kummissjoni. Il-Rumanija eh, u l-Bulgarija ma semmejniehomx U għinna snin nitkellmu fuq din il-kwestjoni. Il-Komissjoni dawn huma mistoqsijiet pjuttost diretti. Is-Sinjura e, Keller. Nista' naġa' ngħid. Nixtaq tinsaqsihom lir Romanija u l-Bulgarija ma semmejtuhiex U din jina inna ħafna n-diskutua din il kustjoni U qed nintolbu li Romania l-Bulgarija jitħlu fi Schengen. <clears throat> ma naf li ma kienx hemm problemi oġġettivi li jidħlu, però mm, nixtieq nkun naf hekk data prevista. U mbagħad fuq l-Iżvezja nishtiq nkun nafx qed jiġri verament fil-frontieri x'tib ta' kontrolli. E, jo e, e, hux qed jagħmlu kontrolli fuq il-passaporti jew affarijiet oħra. Jiena nixtieq nsemmi anki difiża li semmi anki Tanja u oħrajn hemm roadmap biex inkunu nistaw niprevedu li se jaqgħu il-ħitan kollha. Hemm xi argument għaliex jibdew jalqu l-frontieri Schengen eh, li qed isemmu f'dawn iż-żminijiet ma nifhimx għaliex u ma narajx li għandha tkun ħaġa utli u dina ma miex prevista laqqas fil leġislazzjoni Schengen. Imma jider illi l-istati membri ek huma intenzjonati. Ġiet użata bħala teddida kontra dawk l-istati membri li ma ridux u il-frontieri. U anki għal dawk il-membri li mumiex qed jimxu fuq relocation. Forsi tista' tajdinna kif Eh, imxew dawn id-diskussjonijiet, mux tant fil-Komissjoni, imma fil konsil ektar interesana kint komand, kint għandek xi informazzjoni għarigward. Anna Gomez. Naqbel ma dawk li għalu illi ir-responsabilità prinċipali hija fidejn l-Istati membri. Imma kien komissjoni kummissjoni hija responsabbli u kif għallu anki kollegi oħrajn. Miex kwistjoni li aħna m'għandniex bżonn approċ approċ fun funzjonali għanna bżon ta' approċ politiku. l komissjoni Gwardjan e għal-magna tal unjon Ewropea. Jekk il komissjoni ma tiħux il-pozizjoni politika billi e, e, ġenhom jagħmlu dmirijiet tagħhom lill-istati membri fl-implementazzjoni ta' Schengen. U mhux biss Hemm ħafna impenji oħrajn li l-istati membri mhumiex qegħdin jirrispettaw. Għal stati l komissjoni dawn affarijiet iridu jgħiduhom mod ċar. u, u tajt min huwa responsabbli u min huwa ħati. Dan huwa eh, eh, responsabilità tagħhom. U huwa diffiċli għalina meta naraw il-Kummissjoni ma tagħmlux da. Jiena il-ġimgħa li għaddiet bħaj skandalizzata meta eh, Timmermans illi huwa mill-istess familja politika tiegħi spjega illi irrazzjonal ta' dawn il- gwardjani ġodda tal-frontiera Ewropea illi kienu se jagħmlu verament l-opposta dak li kunu għedin għadu aħna. Għedin iħaltu terrorizmu u rifuġati fl-imkien. Jena mhux għedin ninjora l-fatt li din l-ondata kbira ta' rifugjati edha toffri ħafna opportunitajiet għal terroristi, però hemm ħafna <clears throat> problemi li mhux qed jiġu affaċċati mill-Istati membru mill-Kummissjoni. U anki u anki li edha verament tejn lill-estremisti din is-sitwazzjoni. Għax mhux għax qatt se jkun hemm kontroll totali ta' kull ċentimetru tal-frontieri esterni tagħna. Aħna qatt se jkollna biżejjed persuni biex jagħmlu da. Għal daqstant il-kwestjoni gravi ħafna u l-Komissjoni għandha tifhem eh, għandha tkun l-ewwel li tifhem din il-problema. Illi eh, Schengen, Schengen hija l-ikbar strument li għad kellna, u miex problema. Eh, bil-viza eh, umanitarja, situazzjoni ta' ricezzjoni xerqa. Aħna fil-Portugal għanna gwardjani tal-frontieri u minn miljun ċittadin Portugiż marru qasmu l-frontiera biex imorru jaħdmu f'postijiet oħra. U jekk jekk il-motivazzjoni hija li ma rridux li jidħlu dawn ir-rifuġati, dawn xorta se jiġu. Irridu nsibu mod biex nirreġistrawhom dawn il-persunu, nixtieq li l-Kummissjoni tkun fuq qudiem eh, biex targumenta però jiena mhux qed nara li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel dan għax il-Kummissjoni hawnhekk meta li tifavorixxi l-estremizmu, l-estremizmu kemm ta' xelluk u tal-lemin mumiex edin Naturalment. Hemm ħafna modi biex nwaqfuhom nistgħu nieħdu l-profitti tal-traffikar. U komissjoni għedha kompletament tinjora il-program tal-Gold Visa. Jek jina rrit namel dan, u verament sempliċi li wieħed jista' jixtri il-ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea. U l-Kummissjoni qiegħda tinjoradi. Però hemm rabta Għalmin għandu l-flus u għafaxli u għal dawk li huma foqra le. Jena nishti namel kotazzjoni ta' Sur Terres illi ilu 10 snin fl-UNHCR. U għal li l-Europa edha tamel eh, ftit wis u tartwis. Illi edin impoġġu il-terroristi fil-ħabs u edin anki l-om il-ġojelli taħħom. Grazie, ħafna. Pagdar tinda. Grazie Et nara li għonek, Kulħadd qed jitkellem kontra l-Kummissjoni hawnhekk fejn huma is-sitwazzjoni. Aħna nistgħu ngħidu li nappoġġaw il-Kummissjoni, aħna redna ngħidu l-Istati membri dak li ma jistgħux jagħmlu fejn fejn hu limitu. Aħna Nifmur l-Kommissjoni trid tkun diplomatika u l-Istati membri dejjem iktar egoisti, pero <clears throat> limitu. Schengen, Schengen edha edha eh, taqa. Il-sistema qed jikkollassa madwarna għaliex maħniex qed namlu dak li suppost namlu għas-sikurezza ta' ċittadini u dak li hemm bżonn il-punto di vista umanitarju. Dan rridu naċċettaw u l-Kummissjoni għandha te għanna għanda timponihda, xinu ma red lines li ma jistawx jiġu, eh, li ma nistawx imorru li minnu? Čitovski. Jena nishti nitlob skuza li għanna komment, imma għandi namil dan il-komment, ja, ħaġa sabiħa li li xaħat mill-Portugali kritika dawn il-viza. il-Portugal orena e din il-tre, però irridu nkunu iktar realisti l-access għad databases iva naqbel ma depre u għat diġa il-bera fil database, database tal-Europol għanna għanna 1700 foreign fighters u 5000 minnom jgħodu fil-Belġu. U dawnu ma 5000 persuna li nafu li marru <coughs> fl għal xiftit zmin u anki il renju Unit għandhom l-istess u forsi Franza għandhom inqas xie 4000. Imma Ejnajdu bonesta xamilna f'dawn l-aħħar snin. Jista' jkollna dan il-żona eh, Schengen eccellenti u jista' jkollna anki eh, frontieri Ewropej eccellenti, però jekk ma jkonniex fiduċa u skambju ta' informazzjoni ma jagħmilx sens. Entkom rittu stqarrija politika, din hija stqarrija politika kien fuq il-żona Schengen is-sena d-dieħla nerġa' nagħmel l-istess kumment. U ħatajdu li illi għandna database u li fiha 20,000 persuna. <coughs> Ija ħaġa interessanti li fil-frontiera bejn Franza u Lussemburgu hemm il-pulizija li jiverifikaw id-dokumenti ma kull ma jagħmlu e qatajn e jaraw u jarġaw jatuħlura lill passiġġier. Eja sempliciment parenza meqda tbiddel xej. Jekk terrorista jieġi kontrollat b'dan il-mod, jekk mem nibda kontroll jekk id-dokumentu is ġenwin, ma jagħmilx sens. Għalija, Schengen hija kollox hija l-libertà ta' ċaqliq u hija l-iktar ħaġa importanti jiena mir-Repubblika Ċeka. U nistakar fi zminit meta konna nħarsu lejn il-ħitan bejn Repubblika Ċeka u Ġermania u l-Austria u kienu jajdunna illi aħna konna wara jina għadni ġejluna mill-Kuba u nista nirakomandalkom il-koll morru Kuba u morru għaraw xinija l-ħajja emmek li lem mill-ħajt u nikritikaw l-Ungerija dejjem insibu fuq minn inwaħlu u dejjem najdu <clears throat> illi wieħed jista' jmur kaleb biex jagħti daqatajn u nista' nikkritikom anke hemmhekk il-ħitan, però ma nistax nikkritikaw lil xulxin, irridu nappoġġaw lil xulxin. U nuru eżempji ta' prassi tajba. Għandi eh, punti oħrajn, naf li eh, edin Il-viza umanitarja naqbel 100%. Però kemm minn dawn il-viżi nistgħu nagħtu aħna? Kemm huma l-gvernijiet illi lesti joħorġu dawn il viza Din hija diskussjoni li mhix mixja inna nitkellmu fuq dan sena u niftakar wieħed mill-ewwel diskorsi meta saret dan il-proposta mija xejn li f'klim firaħ. Irridu nkunu konkreti, namlu azzjoni speċifika, nkella se nibqaw muħlin fil-klim biss. U laħar punt minn istemme xeħ. Eh, minn nissemmi ħax diġà tkellim ta' erba' minuti. Grazzi. Issa Barbara, finilli. Grazzi. Jena xtaqt najt li anki jena imħasba ħafna, kwetata. <clears throat> Fuq it-tixrit ta' dawn l-atteġġamenti ta' eluq, tmin pajiz li għati sospendu Schengen. <clears throat> Kif ukoll tħassimni anki il-faċilità li l-Kunsillu Kommissjoni jeddu l-pajizi illi jitfaw mill barra minn Schengen jekk il-hotspots ma jisirux kif suppost. <clears throat> Umbat hemm ħaġa oħra li tinkwetani. Ma nixtieqx li nikkonċentraw biss fuq l luq tal-frontieri, ma anki fuq is-selezzjoni li qed issir minn ċerti gvernijiet jew mill-Unjoni Ewropea il selezzjoni, il-filtru skont il-nazjonalità tal-immigrati <coughs> u addirittura skont il-reġjon tagħhom f'ħafna każijiet u dana huwa element diffiċli. U li ħasibna speċjalment meta naħsbu għal-Balkani. <coughs> u jiena fuq dan naqbel manna Gomez ir-responsabilità iva hija fidejn l-istati ma l-istati imma il-Kommissjoni għal-Gwardjan e-, e-, ta' trattat u għal daqstant anki ta' karta ta' drittijiet fundamentali u għanda responsabilitajiet gbar u responsabilitajiet speċjali li ma nistawx ninjoraw. Umbat l-ħar ħaġa li nishtiq najt li kollega Korazza Bild, nishtiq nir-ingrazzja li ikkoreġitni jena tkellimt fuq fuq il-Konsil Kostituzzjonali fl-Svezja illi protesta kontra il mezuri ta' emerġenza. Imma e, fil-fat huwa konsil ta' amministrazzjoni li huwa indipendenti mill-gvern u jindan li sballa miltu għaliex dan il-konsil jiddependi mill-gvern, però jiddependi e, eh, eh, jikontrolla l-validità tal-liġijiet illi <clears throat> f'ħafna Eh, pajizi dan din il-ħidma jagħmlu il-rati kostituzzjonali. Grazzi anki tal fat li korreġetni. Grazzi. President, nixtieq ngħid fuq dan id-dibattitu. Il-kollegi tkellmu bħafna esperjenza teknika, però anki bħafna passjoni fuq l-esperjenza f'pajjiżhom. Dibattitu eċċellenti u naturalment kelkom eh, biżejjed ħin qabel ma naddu għal head of unit ieħor, naturalment e, se jkollu diffikultajiet biex jirrispondi u niproponi bħalma mill fl-ħar dibattitu illi se jkonna laqa tal-koordinati u għabazi tal-rapporti ta' evalwazzjoni e, u dana namluħ mux bisa xo importanti ħafna malix anki skont l-artiklu bejna aħna għanna ruol formali. U dan se nagħmluh fil-bidu ta' sena. U u l-nixtinajt il-Komissjoni illi e, jikonsidera l-artiklu 17 fuq ċerti informazzjonijiet li tista' sir pubblika. Aħna fil-koordinat, mal-koordinaturi se nitkellem fuq din il-sessjoni speċjali li se jkollna fil-bdura sena Ela sur de Koister. Tista prova t-rispondi. <clears throat> Jena eh, naf eh, li eh, dan l-argument għandu potenzjal politiku kbir u inti daċen ġasen mejtu fil-prezentazzjoni tijak u il-difikultajiet tijak. Grazie, President. Mela, l-għunet il-messagġi politiċi. <clears throat> Jina naddijom l-parti politika tal-Kommissjoni. U mat fuq il-kwistjoniet, fuq ħafna kwistjoniet li ġew eh, li semmew. Jina l fuq il-mekanizmu eh, ta' evalwazzjoni Schengen u l governance Rapporti ta' zjarit huma fil-fatt uh, masuma bejn il-Parlament Ewropew u peress illi huma limitati għall-Unjoni Ewropea jintbatu li segretarjat libe u naturalment aħna lesti li konna laqa dettaljata fuq dawn ir-rapporti biex ikun nistgħu nitlu fid-dettall u fuq ir-riżultati u fuq il-follow-up ta' dawn ir-rapporti. Aħna totalment disponibbli. Umbat fuq il-fences. Uħed mill-membri ikkwota il-pozizjoni tradizjonali tal-Kommissjoni illi memxejn illi projbixxi l-Istati membri illi użaw dawn il-ħitan biex jiproteġġu l-frontieri. Il-għazla tal-mezzi ta' sorveljanza hija fidejn l-Istat membri. Naturalment il-Kommissjoni ma taqbilx miex a favur ta' dan il-metodu meta stat membru jibni eh, ħajt fil-frontiera esterna tiegħu għandu xorta jir, eh, jirrispetta l-prinċipju ta' non refulma li anke jekk hemm eh, ħajt il-migranti illi jażlu li jaslu xorta għandhom id-dritt illi applikaw għall-azil għal dastant il-prinċipju ta' non refulman japplika. <clears throat> L-użu ta' eh, ta' ħitan fil-frontieri interni huma aktar sensitivi, naturalment iktar delikati. Għaliex skont id-dispożizzjoni Schengen, il-frontieri interni jistaw jinqasmu kullimkien għal dastanti li wieħed jagħmel infrastruttura fissa madwar il-frontiera nazzjonali waqt li introduċi temporanjament il-kontrolli tal-frontiera interni jista' jiġi konsiderat li mu skont laki u l-ispirtu ta' schengen Però minnaħa l-oħra li ti jgħid ukoll u dan rajnieħda fil-frontiera bejn Slovenija u l austria illi hemm il-ħitan temporanej e, ġew mibnija mhux biss jagħmlu prevenzjoni imma biex jinkanalaw il-flussi tal-migranti u biex ikunu jistgħu jitrattaw b'mod ordnat. <coughs> Fuq il-kommenti. <coughs> ta' bostakom eh, membri illi l-Kommissjoni tittamel il-ħidma tagħha, e gwardjan ta' trattat, <clears throat> ija, veru. Dana u dak li namlu aħna bħala Kommissjoni. Aħna neżaminaw is-sitwazzjoni fl-Ungerija, il-leġiżlazzjoni reċenti, il-miżuri li tieħdu. Aħna dejjem nanalizzaw x'qed tagħmel il-Greċa jew x'miex qed tagħmel skont la ki eh, tal-azil u ta' Schengen. U ħana din it-triq din eh, eh, attenti fuqa, però tidu tifmu u koll li il-proċedura ta' ksur tiħu ħafna żmien. Jekk rridu morru, jekk se morru l orti wieħed jieħu ħafna żmien il-proċedura hija twila għal daqstant il-Kummissjoni parallelament tieħu approċċ biex tipprova tikkontribwixi għal korrezzjoni tal-implementazzjoni tal-akki. Eh, eh, u għal din raġuni l-Kommissjoni tibat skwadri biex jagħmlu koordinazzjoni aħjar tal-aġenziji differenti eh, biex titkellem mal autoritajiet biex ittejjeb is-sitwazzjoni u bekk nikkontribwixxu għal biex ikun hemm implementazzjoni aħjar tal-azir u tal-aki. <coughs> Allora miex għażla. Iż-żewġ approċċi wieħed jista' jħodhom parallelament. Umbagħad il-kwistjoni tal-viża umanitarja. Inti taf President li dina mhix responsabilità tiegħi u jiena ehm, dina hija responsabilità tal kollegi tal-viża. Imma li wieħed jgħid li l-Kummissjoni ma qed tagħmel xejn ma naqbilx kompletament hemm il-viza umanitarja, hemm anki resettlement u fi resettlement il-Kummissjoni għamlet proposti u edha tieħu ħafna azzjonijiet, hemm persuni li jihdu jibbenefikaw minn resettlement ma, ma jirċevux viza, però jistgħu jimxu skont il-proċedura ta' resettlement. Allora f'dan is-sens eh, hemm eh, azzjoni li qed tittieħed, forsi mhux biżejjed, forsi ċifri mhumiex għoljin, però anki dinja diskussjoni politika poi. Umbat, il-persuna, il-problema tal ta' dewmin tal-introduzzjoni tal-verifika eh, personale personali fil-frontieri eh, minn xarej sa' sitxur skont il-dispozizjoniet. <coughs> Eh, il <coughs> Hemm bat il kas ta' sentejn illi japplika f'każ eh, speċjali fejn ikun hemm evalwazzjoni Schengen u, u jkun hemm rapport u jkun hemm ksur gravi fil-implementazzjoni tal- akki tal-frontieri esterni u meta stati membri ma jħux azzjoni korrettiva. U f'dan il-kas il-Kommissjoni tista' tipproponi li l-Kunsill biex tirrakkomanda illi l-istat membru e jintroduċi jerġa il-kontroll interni fil-frontier interni. <clears throat> U dan il-kas, wara sitt xur, il-periodu totali ta' dawn l-introduzzjoni jista' jasal sa' sentejn. Fuq il- verifika tal-polizija fil-frontieri interni. Hemm xifti stati membri li użaw din il-klawzula ta' salvaguardja u innotifikaw lil kommissjoni l-introduzzjoni tal-dawn il-kontrolli fil-frontieri interni. U, front, u stati membri oħrajn qegħdin jagħmlu il-verifiki tal-pulizija e li jistaw jisiru skont il ki anki fil-zona rip għal frontiera interna. U dan huwa dibattitu li ġa minni hawnhekk fil-komitat meta il-verifika tal-polizija fil-fat huma ukoll verifiki tal-prontiera u dana dinja evalwazzjoni li wieħed jista' jagħmel każ każ. Fuq il-Foreign Socialist Fighters, kif qal il-kellim, <laughs> niproponi il din id-diskussjoni nistaw namlu meta ikonna proposta mirata. Lima databases għandhom jiġu eh, msemmija fil-proposta tal-Kummissjoni u dana eh, eh, u biex se jeskludi il-ċaqli ħeles. Jekk mannix eh, bizzejiet ħin, President, nistaw nitkelmu dawn l-affarijiet meta ikonna dak ismiħ li l-semmejt. <clears throat> U bat hemm il-kwistjoni tal-Bulgarija u Rumanija. U fuq dan il-punt jiena minix informati li sar progress reċentement u ma nistax natikom informazzjoni fuq dan u laqas naf jek ġiċ diskussa reċentement għalix fil-kontest attuali probabilment ħatmu qed jikkonsidra li jkun hemm estensjoni ta' Schengen. U forsi l-ewwel rridu nirsolvu l-problemi kollha li għandna fidejna l-lum, u bat wara naraw x'nistgħu nek nistgħu x'nestendu l-żona Schengen. Fuq il-kwistjoni ta' et jagħmlu l-istati membri meta introduċu l-border checks, mod partikolari l-Svezja, President, referi għall-litri illi qed tibat il-Kummissjoni l-Parlament Ewropew kull darba illi stat membru jinnotifika u din litra fiha l-informazzjoni kollha fidejn l-informazzjoni li tirċevi għant li stat membru. Per eżempju, fuq il- fuq il-frontieri eh, u dawn jiġu mibogta sistematikament l parlament u fihom id-dettalji kollha. President, naħseb li e, eh, eh, respondent għal ħafna mistoqsijiet, eh, pero forsi xi waħda ila unem bista, pero għandi bżonn vakanza issa. Jumin, it's. Eh, Inti umanu xek u kol konna l-għajn. Tanti kustjoni ampja din ta' Schengen ma tistax issib ebda soluzzjoni mirakoluża Tejjem tajab tisma iżda linji gwida għanna interessati fil-punt li għanna responsabiltajiet tagħna u tassew hemm għarfin vast u anke rapporti u għadda stanzina nistanu verifikaw nek ħajkonna l laqata tal-komitat għabbażi tal-evalwazzjonijiet fil-bidu tas-sena d-dieħla għal koordinaturi. Ma riex nitlaq il-momentum ta' dan id u da' stant eccellenti li ringrazzja l-kollegi għal l-informazzjoni f'dan l-aħħar jum qabel il-vaganzi tal-miliet għat nista' nemmen kemm taħdmu għatieħ tassew ħabrika tiksbu reputazzjoni fil-parlament. Iva l-membru tal-Komissjoni ngħidu li tistgħu jistħoqlu. Attent bis-soċjalisti fuq il-frontieri. Mela fil-fatt għandna xi punti oħrajn li huma importanti għandix indumu wisq fuqhom fil-fatt rapport ta' malaj punt 9 level oli komuni għan network u l-informazzjoni ta' sigurta fost l-Unjoni Ewropea, rapport fuq l-opinjoni ta' Jan Filip Albrecht, jekk forsi t-sassina rapport għem il-proposta Drettiva dwar l-iskurar ta' livelli komuni li fuq il-network u informazzjoni dwar is-sigurtà li ġi prezentata negozjati tiegħu wara il-Konsell tas 6 u trialogu tas 7 ta' Deċembru iva. Mela, l-aħħar riżultat tan-negozjati fuq il-direttiva tas sigurtà li huwa rapport għalija fil-Kumitat Imko s sur Schwab jiena kont il-rapporter għal-Libe u anki xadda u rapporter taħt Imko tajab li safari finalizzajna din id-direttiva fil-fat ħadet żmien mhux ħażin mhux daqstant minħabba l-Parlament iżda minħabba l-istati membri u nuqqas da tagħhom fil-qasam taqsim ta' informazzjoni. Naħseb li hawnhekk għandna l-istess problema. Illi naraw anki fl-ambjent ta' tal-pulizija u tas-sigurtà. Hemm forsi xi daqsxejn ta' reticenza li tingħata fiduċja fil-qsim ta' informazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti għal l-infrastruttura sensittiva anke dik tal-IT din id-direttiva sejra tkun l-ewwel sforz koordinata l iskurar ta' sikurtà ċibernetika fl-Unjoni Ewropea u dan diġà huwa pass importanti in-nuqqas ta' ambizzjoni. Naħseb li ġib riżultat illi nistgħu tassew naħdmu fuq u għalġejjeni. Speċjalment fuq sma fejn m'intix biss limitata l-ambitu li għaw hawnhekk li l-infrastruttura kritika u t-teknoloġija rilevanti li tintuża f'dan l-ambitu. Għandastant rridu nirtornaw għal dan anke fi stadju ulterjuri naħseb għalissa jagħmel sens li jkollna l-ewwel approċċ koordinat għal kif noħolqu l-livell minimu ta' infrastruttura kritika u sigurta fuq l-internet. Element ieħor importanti l-protezzjoni tad-data kien żewġ kwistjonijiet li ġew rispettati tul negozjati b'mod partikolari anki apparti imko Kien hemm anki rispett tal-akkiet tal-protezzjoni tad-data illi kellu jiġi jirċivi referenza fi direttiva xin nġu għal l-standards tal-protezzjoni ta' data personali. It-tieni punt notifikazzjoni ta' qsur jekk hemm dan il-ksur għandu jkun hemm notifikar. il-senata fil-ksur f'każ ta' ksur anke jekk ikun hemm data personali involuta. Qed ikollok il-ksur. L-autorità ta' protezzjoni tad data huma konxi għandhom ikunu konxi tal-ksur possibbli nistgħu nkunu anke konfidenti mill tal-kumitat tagħna permettu li ngħid illi hemm punti ieħor importanti li tajb tkunu tafu dwaru qasam qabla marbuta ta' dan, il-proposta tal komissjoni Issa għanna Issa l-partijiet kollha saru konxi tal- bżonn li xi wħud jiġu trattati ta' infrastruttura kritika. Issa hemm approċċ fuq il-livell ġenerali ta' protezzjoni f'din id-direttiva għal sigurtà ta' network għandna armonizzazzjoni minima fil-waqt li għad digital providers għandna armonizzazzjoni massima u fid-dawl tal fatt li livell ta' protezzjoni f'dan il-qasam mhux daqshekk u li naħseb illi għanna li trawa fi żjed dettal jekk irridu fil-fatt anke fi żmien meta din it-tip ta' infrastruttura ssir kull ma jmur dejjem iżjed kritika l-adozzjoni tal-Kumitat Imko huwa skeda tal-14 ta' jannar Umbaħt konna l-adozzjoni tal aġenda zjettart. tard wara li tkun anke ġiet ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali. ħajkun hemm bżonn tal-żmien sabiex jsiru traduzzjonijiet. Għalissa nasab fil-fatt li test kun jiġi se jiġi konkluż tal-ħabta tal rebbija din kienet ħidma eċċellenti bejn dan il-kumitat u l-kumitat imkom Kien hemm ħafna affarijiet, kien hemm ħafna għalqata d u għal mhux kulħadd ta jattendi. Sejna nirringrazzjak naf l Boni, ħadem ħafna flimkien mal-Kumitat Imko u din hija biċċa ħidma importantissima għal-Kumitat Stana li żgur ħadet ħafna ħin, aħna tistgħu grati għal-ħidma li saret dawn huma l-kol punti kritiċi illi għana naqsmu ma' Ma nafx hekk hawnx ma jixtieq kommenta fuq dan il-punt. Grazzi tal-trialogu tal-rapport fuq trialogu s saħħa il-punt qabel tal-aħħar l-evalwazzjoni ta' situazzjoni ta' non reċiproċità fuq maċerta pajjiżi terzi fil-qasam tal-politika tal-viza mela. Il-mekanizmu tal-reċiproċità jisuppost għandu jwassal għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea li għawdu mill-istess aċċess tal-viżi il mekkanizmu jista' jwassal sospensjoni tal-waiver tal-viżi għal ċittadini ta' ċerti pajjiżi il sitwazzjoni tal-non reċiproċità tippersisti. Żewġ rapporti ta' notifikar għall-Awstralja, l-Brunei dar salam Kanada, Ġappun u l-Istati Uniti dan ir-rapport li jiddiskrivu passi konkreti li tieħdu minn pajjiżi terzi konċernati u l-ebdu għet mill-istati membri ma talab il komissjoni biex t-suspendi il-waiver tal-viza l-dastant. Il-Kommissjoni deċidiet li ma t-tattax ebda mizuri ta' sospensjoni ta' l insemmi anke xi ehm, passi li tieħdu fil-Kongress. Il-Kongress diskuta wara l-attakki terroristiċi riċenti bidla fil- program tal-waiver illi ikkun hemm ċerta ċittadini li żaru ċerta pajjiżi terzi passirja u l-Iraq kif ukoll dawk li għandhom ċittadinanza doppja illi jkollhom jitolbu għal viża biex jitlu fl-Istati Uniti din tkun għal stant kas ta' non reċiproċità. Issa nixtieq ngħaddi forsi l-mikrofonu lil rappresentanti l-membri parlamentari xqiet kelmu għanna lil Belinda Pike minn DG Home fissam il-Kommissjoni, grazzi. Grazzi. jina kontant raqdaw l ħarġet il-Kommissjoni kien f'Settembru biex nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni ta' reċiproċità jew non reċiproċità. U minn dakinhar ħriġna il tiet rapport u kien hemm fil-fatt sviluppi inkwetanti fl-Istati Uniti nix il situazzjoni attwali x'inhi. Mela, il rapport x'inhu, ir-mekkaniżmu ta' reċiproċità x'inhu fl-ewwel fażi kull sitt xhur jew tadotta miżuri temporani ġifieri sospensjoni tal-waiver tal viżja u kellu sottomettu rapport dwar is-sitwazzjoni. Aħna wasanna il-rapport tagħna fil-5 ta' Novembru u ma dottajniex miżuri għall-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet jekk fit-12 ta' april tal-2016 ġifiri sentejn mill-publikar tal- notifika ta' proċedura ta' non reċiproċità, il-Kommissjoni kollha tadotta permezz ta' delegat disposizjoni ta' sospensjoni għal 12 sar għal mill program ta' waiver tal-viżi għal ċittadini ta' dawn il-pajjiżi terzi illi qegħdin jimplementaw kriterji ta' non reciprocità Tlet rapporti qabel il-sospensjoni ta' waiver minħabba l-impen ta' dawn l-istati konċernati fit taħdidiet u għaxħat mill-istati membri ma talab għal miżuri temporani. Situazzjoni Kull wieħed minn dawk l-istati l-Awstralja. L-Awstralja neħiet ir-rekwiżit il-kriterju ta' viża ta' transitu għal rumeni u l-Kroati mill-2015 għal daqstan dwar l-Awstralja issa nagħmlu il-waiver tal-reċiproċità issa daħal fis seħħa U l-Awstralja daqstant m'għadix fuq il-lista. Il-Brunei il-Brunei neħiet il-kriterju għal-Kroati u fit-22 ta' ġunju dan ġi rapportat li inna iżda duma daħalx fis-seħ mija il-rappresentazzjoni diplomatika tal-Brunaj għaddew l-istess messaċ meta ġew kontattjati. Il-kummissar ġiet kontattjata il-waiver tal visa l-Kroazja u l-estensjoni minn 14 għal 19 il-jum ċittadini tal-Liechtenstein se jibda minn 2016 għal daqstant il-reċiproċità sħiħa f'jannar għanda titħol fis-seħħal mal-Brunei. Il-ċittadini Rumeni u Bulgarija għandhom bżonn ta' viża għal vjaġġar lejn Kanada. Din hija bażi ta' rati ta' ksur u rifjuż tal-viżi illi hija ola mill erba fil-mija li kienet il-medja ta' dawn l-aħħar snin. Fil-fatt hija 17 fil-mija għal-Bulgarija u 16 fil-mija għal-Rumanija. Wara introduzzjoni obbligatorja tal-autorizzazzjoni elettronika automatika simili għal-lesta periodu itwal għal inqas flus, l-istess sistema Il-Kanada qalet li ħat espandi għal dawk iċ-ċittadini Bulgari u Rumeni li vjaġġaw fuq viża lejn il-Kanada jew li għandhom viża valida lejn l-Istati Uniti għal daqstan din tkun waiver. Ħana nilqaw dan il-progress iżda il-mira tagħna hi li tilħaq waiver għaċ-ċittadini kollha li tinkludi il-Bulgarija u il-Rumanija. Issa l-Bulgarija u Rumanija jidher il-rekwiziti mussejjer jitneħħas April 2016. Il-Ġappun kien hemm żviluppi pożittivi semmi l-adottar tal-rapport f'Novembru. Il-Ġappun informa li rumanija u l-Kommissjoni dwar il-deċiżjoni li il-waiver tiġi estiża għal ċittadini Rumeni sal-Diċembru 2018 u din kellha tiskadi fl-2015 taħt ċerta kondizzjonijiet. Din l-estensjoni tkopri anki il-passaporti non biometrici u dawk temporani. L-Istati Uniti bħalma ta' fuq ċittadini ta' ħames stati membri għandhom bżonn viża biex jidħlu l-Istati Uniti il-Bulgarija, ċipru, il-Kroazja, il-Polonja u il-Rumanija. U din is-sitwazzjoni mhux sera tinbidel sa' l-2016. Il-problema hi irrata rata ta' rifjuż ta' viżi li hija ola għal dawn l-istati membri mit-3% illi hemm fil leġislazzjoni ta' l-Istati Uniti. Aħna dikajna fir-rapport anke qed tara il-programm ta' waiver tal-viżi rigward ta' ċittadini oħrajn illi kien hemm żviluppi ġodda. Ġa fit-8 Novembru il-White House ħabret serja ta' bidliet għal program ta' waiver ta' vizi L-iktar punt importanti huma dan il-ġbir ta' informazzjoni mill-waiver ta' viżi għabbażi ta' vjaġġar lejn pajjiżi illi jigludu Sirja u l-Iraq u din sejra tsir bidla li fil-formula esta ħajġbru ħajkun bidla anke fil-formula sistema ta' ġbir ta' informazzjoni biometrika u ritratti jaċċeleraw il-visa eh, waiver u ħaj ħajipruvaw jifacilitaw sim ta' informazzjoni fil-ġida kontra terrorizmu u jiprovdu assistenza għal tisħiħ tal-lasta fuq il-frontieri u biex ikun hemm screening aħjar ta' rifuġġjati u dawk li qegħdin fiċċu fl-istati. L-sitwazzjoni hemm bitlet minn dakinhar kien hemm il-labbozz meler sabiex kulħadd ikollu passaport biometriku, implementazzjoni sħiħa tal-ftehim PNR u estensjoni tal-użu dwar passaporti misruqa mitlufa, etc. din il-regolamentazzjoni tinkludi anki għal min ivvjaġġa l-Iraq, is-Sudan, is-Sirja jew pajjiż ieħor li jiġi deċiż mis-Segretarju tal sigurta Interna u jeskludi anke l ċittadini b'nazzjonalità doppja, ġifiri ċittadin Franċiż passaport Sirjan ukoll. Ġiet approvata anke abbozz ieħor mis-Senat u mill-Kongress abbozz simili għal dak li għandek semmejt aħna nemnu illi ħajkun ehm, anki imprenditori li vjaġġaw dawn il-pajjiżi li semmejt panijiet leġittimi eh, u jkollha impatt fuq ċittadini doppji. diffiċli tifhem fil-prattika kif sejra taħdem anki les il-deroga għal personal tal-korpi militari li vjaġġaw dawn il-pajizi. Per eżempju, l-European direttiva tal-terrorizmu l-pakket tal-armi tan-nar, finanzjament tal-terrorizmu u l-kontro radikalizzazzjoni. Aħna sħaqna illi dawn il-min vjaġġa li jkun wara għandek mux temmira li l-għom ma temmira b'mod sufficienti dawk li huma tassaw ta' periklu għanna sħaqna anke produzzjoni ta' l-att tas sanat li permetti li kunem progress għal kooperazzjoni mill l-att ta' sigurta il-Komissarju Vramopoulos fl-10 ta' Deċembru kellu laqa ma' segretarju ta' sigurta' Iżda minkejja dan il-labbozz adottat aħna nittamaw li jkun hemm opportunità għal iżjed taħditiet u l-servizz estern kompla biex jaħdem għal l-kuntat sabiex ikun hemm iżjed taħditiet fuq l-omnibus bill. Ma naħsbux li sa tnax ta' april jkun hemm reċiproċità sħiħa għal każ tal-viżi bħal madna anke fl-Istati Uniti sitwazzjoni saret iżjed u mhux inqas inqas komplessa l-mekkanizmu ta' reċiproċità jirrikjedi li aħna nadottaw atti delegati jekk sa tnax ta' u 2016 il-pajjiżi terzi ma jkunux neħħew ir-rekwiżiti naf li għandek rapport minnaħa ta' servizz legali tagħkom dwar il-każ tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja illi wera illi aħna rridu nużaw qatt delegat. Jekk jiġi adottat l-att delegat idħol fis-seħħ ma jkunx hemm oġġezzjoni espressa mal parlament Ewropew jew il kunsill fi żmien erba' xhur tal-notifika. Mhux qed fuq iż-żmien tal-att delegat aħna Iridu niverifikaw situazzjoni <coughs> sa' 12 ta' april 2016 ħana żgur sejrin rispettaw l komuni li bejn il-Parlament il-Konsil u l dwar l-atti delegati. Grazzi. Thank you very much, Belinda. Grazzi, Belinda. Talba waħda l-mikrofonu. Is-sur ħala aħo. Grazzi tal-prezentazzjoni inti semmejt il-pjan se jeskludi iċ-ċittadini b'nazzjonalità doppja. Nixtieq niżgura illi dan ifisser dawk il-persuni li għandhom ċittadina ta' waħda mill-pajjiżi problematiċi l-Iraq is-Sirja u mhux ċittadini doppji in ġenerali. Yes, indeed, it's um, citizens fil-fatt huma ċittadini illi apparti il-passaport Ewropew għandhom ċittadinanza ta' l-Iran, l-Iraq, is-Sudan jew Sirja minkejja li il din ir-regolamentazzjoni tippermetti li jiżdiedu pajjiżi oħrajn mal-lista li huma ċittadini illi għandhom waħda minn dawn l-erba' ċittadinanzi. Grazzi ħafna jekk m'hemmx iżjed mistoqsijiet jew kummenti. Naħseb dwar situazzjoni tal-waiver tal-Istazzjoni kien nista' nqajjem dan il-punt mal-koordinaturi għal iżitazzjoni minn ħatana. Fil-qatu jenna, Grazzi ħafna. Nafa ħatib anki għal-punt li mess saqsew nil ezistijaj fl-imma punt wasan t punt 11. Mela, sentenza tal-qorti ta' 16 ta' Lulju għal annullament ta' revizjoni tal-mekanizmu ta' reċiproċità dan il-kas tressaq mill kummissjoni illi talab għal tħassir l-annullament parti regolament 1.2.8 sparrat. 2013 għal mekanizmu ta' reċiproċità l-Komissjoni saħqet li l-użu tal-atti delegati sospensjoni tal wajzer tal vizu għal-ċittadini ta' pajjiżi terzi imma ma l-istament reċiproku ta' ċittadini tal-istati membri l-qorti qalet li l-Parlament u l-Konsil għamlu deċiżjoni tajba li jużaw atti delegati rappresentant tal-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew matlu bispiega anki aħjar il-każ Grazzi, jiena naf li għandi privileġġ illi illi nitkellem f'dan l-aħħar punt qabel vaganzi tal-miliet għal dastat sentajn li kollox xina ġdien fakkar illi sentejn ilu kien hemm notazzjoni ta' test illi għadhom kif spjegaw anke il kollegi ta' Digi Home il- tlet passi tal-proċedura fil-bidu jekk wieħed mill-pajjiżi terzi li benefika mill-waiver tal-viżi xa introduċa il rekwiżiti għal ċittadini ta' wieħed mill-istati membri miżura temporanja għal xi mill-kategoriji. U mbagħad jekk tinżamm jinżamm l-istatut Is-suspensjoni tieħu l-forma ta' bidla ta' l-annes illi tintroduċi l-informazzjoni illi ċittadini kollha ta' dak il-pajjiż mhumiex eżentati mir-rekwiżit tal-viża. U jekk din jekk dan jibqa' l-każ il-Kummissjoni se tipproponi att leġislattiv illi permezz tiegħu il-pajjiż ikun jista' jiċċaqlaq minn anness illi jibbenefikaw mill-waiver għal lista tal-pajjiżi li ma jibbenefikawx mill-waiver. Mela palma diġà intqal biċ-ċar kien hemm dan il-pass intermedju ta' sospensjoni. Il-Kummissjoni tkonsidrat illi kienet għandu xi permezz ta' qatt illi ma jkunx delegata. Iżda jintużaw odot sabiex jinkiseb għat delegat. Il-qorti għalet illi issa fil-fat għanna mis-sentenza di għazja ċarta situazzjoni din il-kwestjoni sfortunatament dawmet ħafna negozjati. Iktar ma jkun hemm indikazzjoni ċari mill-qorti tant l-aħjar għal kulħadd. Għal-sant iżda tifukaw sustanza sistema ta' dispożizzjonijiet għal kif timxu fin negozjati u trialogi għabbażi ta' dal-injar ta' żewġ artikli. L-idea kienet din it-toġiba progressiva, esklużjoni temporanja ta' xi wħud. Sospensjoni ġenerali għal pajjiż sieħ, u mbagħad bidliet leġislattivi. Dak illi nafu issa jagħmel li konna nafu qabel, il-Kummissjoni qalet illi ċala darba kienu obbligati jadottaw dan l delegat mandomx marġini għal diskrezzjoni Għal daqstant b'hemm marġina diskrezzjoni li tfisser qatt ta' implementazzjoni. Dan ir-rapport għal u ċaħat dan mod kategoriku u mhux mistenni użaw il-fatt sentenza fejn qalu illi la l-estensjoni jew lanqas l-esistenza ta' marġini ta' diskrezzjoni mi rilevanti għal kommissjoni biex jaraw jekk hemmx qatt delegat jew qatt ta' implementazzjoni aħna nemmnu illi din espressjoni hija forsi wis ampja il lex aħna nafu illi għal bażi tal-każistika l-attwali jekk l-att bażgu mhux komplu tal-dastand tista' jittuża delegar bejn qatt li mhux komplut u marġni ta' diskrezzjoni hemm differenza iżda mill-lat prattiku ħan nifmu nifhmu illi fil-fatt mhux meta jkun qed jiġi applikati u l-kriterju li zjat importanti kien opportunità anki niksbu klarifika il-qorti qalet temporani jew le natura tibqa l-istess għal dawk il-miljoni ta' nies pajizi terzi illi jaraw istituzzjoni legali tagħhom tinbidel. Din il-bidla hija l-istess taqs li kieku xi ċab li pajizom mill-annes tajba l-annes l-ħazin. Temporanja, ment, jew le. Din sa leġislatur li biddel il-pajis minn għannas għal-liħor għadastant u ma' maqedin jħadmu fuqat delegat. Mill-għat liħor għanna anki l-possibilta illi konsidraw il-konsegwenzi ta' din il-sospensjoni illi identika għalli kieku pajizom ma kienx benefika mill-waiver tal vizi Il-modifikar tal ad bażiku. ċala darba ta' kien dwar il-modifikar tal ad il-kustjoni għalina ma' kienet ovvja sam il-bidu sal-qorti qed tajdu dan wara l-każ jures li ħadd ma jista' imess il-kontenut permezz ta' qatt ta' implementazzjoni l-att tbidlu permezz ta' għatt delegat iżda. l kummissjoni qalet aħna l nista' nistgħu nbidlu iżda kif nbidlu ħanbidlu l-element normattiv inti qed tgħidilna li nagħmlu nota fih il-paġna l-qorti qalet nota fih il-paġna. Jo le, il-fatt u illi għal dawk illi għal dawk n-nies ħajnbidha l-istat legal u l-astant jabidla normattiva u il-leġislatur ħass illi din il-bidla għandha tiġi indikata b'mod ċar fl-annes innifsu. U kien jistħaq ila qatt delegat. Posta minn dawn l-elementi jidru ovvi. Għadastant għala u importanti illi kollok dan l-element ta' għad bażiku diment li m'hemmx delegar. Importanti il għaliex aħna qegħdin naraw argumentazzjoni fejn jekk għandek bidla żgħira din tista' ssir bat ta' implementazzjoni. Iżda mhux il-każ. U importanti wkoll għaliex hekk temmejna darba l dejjem din il-ħrafa li hija għażla ħielsa bejn qatt ta' implementazzjoni u għad delegat. Il-qorti tajt biċ-ċar illi mhix għażla ħielsa, il-leġislatur għandu marġini ta' diskrezzjoni, iżda dejjem għabbażi tal-kondizjonijiet illi nsibu f'artikli 291. Għalek, jekk tisimaw illi din hija għazla libera għalek tlabna l-atti ta' implementazzjoni, jistaħna ċerti ktar minn qatt qabel illi dan mhuwiex il-kas. U lanqas qatt jista' jkun dan il-kas. Qatt ma kien il-kas u l-qorti qalet ukoll illi mhux ser ikun dan lanqas fil-ġejjieni. Il-marġini ta' diskrezzjoni kif edna mhuwiex l-element relevanti li għandna nqisu il-natura temporanja ma tbiddilx l-affarijiet u e, il-fat li jtatu sura l-lat dan jieċaħġa għad diskrezzjoni ta' l-autorita leġislattiva. Aħna nistaw nejdu Iva, dinja bidla, intom għamiltu għannes, tlabtuna bidlu l-annes, iżda dan kien jixraqlu li kun fannes kien hemm bżonn li ssir modifika tal-annes. U għalhekk li kieku il-Kummissjoni repet fuq dan l-argument, allura l-eżitu kien ikun wieħed mhux sodisfaċenti u wieħed sfortunat ħafna li l-awtorità leġislattiva lanqas ma kien ikollha il-possibilità illi Eh, lanqas ma kien ikolla l-possibilità li tiddeċidi jekk għannes għandux jinbidel, x'għandu jkun hemm fannes, eċetera. Iżda billi dan id-dritt inżamm għalina l-awtorità leġislattiva ta' tisura lill-att mill-moment illi jinbidel xi għatt dan irid isir biss permezz ta' qatt leġislat delegat. Grazzi, grazzi ħafna l-Servizzi Legali tal-Parlament tal-li aġġornawna fuq dan il- fuq din is-sentenza ma nafx hekk hawn xi ħadd li jixtieq eh, jintervjeni jidher li le lanqas mill-Kummissjoni u għalhekk nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil eh, servizzi legali tal-Parlament talli qed preżentanna l-eżitu ta' din is-sentenza. Eżis kollegi, qabel u Bees permettuli li <laughs> nawguralkom għal militini diġa miltu tlet darbit dan ġrat fil- fil-Strasburg. U per nixtieq u wkoll l-istaff tagħna u anke l-kollegi tagħna illi jgħinuna kif ukoll l-interpreti illi mhux dejjem nsuhom nixtieq nirringrazzjahom għal ħidma tagħhom u tassew nawguralkom milit ħieni <laughs> lilkom illi intom uffiċjalment l-iktar komitat illi jaħdem bla edha. Grazzi, grazzi ħafna kollegi u nawguralkom mill-tini. Ewbis? Le, mela l-qalimis nar 2-11 ta' jannar fit-3. Grazzi ħafna.